Colleagues, uh, if you could take your seats, please. Thank you. So good morning, colleagues. Uh, we begin with the... Għadwa tajba kollegi mela ħanibdew billi nadottaw l-agenda. Nafu li punti 15, il-mistoqsija l-ġeġiba bil-miktub tal-Kommissjoni għal-15 ta' fral għal-ġenar Dupre għal dawk l-istati membri li konsidraw it-Turkija bħala pajis terz sikur dan ħajkun wara punt 21 fil-6 jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nadottaw dan il-punt. Fuq punt numru 2 l-adozzjoni tal-minuti ta' 19 ta' novembru u 3 ta' settembru edin dimkom jekk ma tkomx oġġezzjoni u ukoll. Mela niġu issa għal punt 3 il-reġim lingwistiku Sfortunatament m'għandniex eh, interpretazzjoni bil-Gaelic u bil-Kroat illum. Imbagħad dwar il-koordinazzjoni il-rakkomandazzjoni tal eh, tal-koordinanti taħt regola 2205 għanna il-rapporter, il-Sinjura Ska li ġiet eh, maħtur il-rapporter għad tal-Konsil li tamenda deċizjoni 2015 barra 1601 li stabilixxi miżuri provizjonali għal zona ta' protezzjoni internazzjonali għal benefiċċju tal-Italja u l-Greċja u s-sur Diaz de Mera sur porter għal żewġ files fuq il-pakket ta' frontier intelligenti. Dan għaj emenda regola 2016 barra 399 dwar l-użu ta' sistema ta' tħul u Dawk huma il-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi mela huma approvati. It-tielet punt kollegi is-subkumitat ta' sede u l-komitat tana ser kollu smih il-lejla eh, warlof sinar fit-tlieta f'PHS 5001 fuq li namlu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea iżjed sikuri, sfida għal sigurtà interna u esterna u azzjoni biex eh, niġġieldu il- kontrabandu kriminali fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Ħedimna ħafna biex organizzajna dan ismiħ, naf li l-membri għandhom ħafna x'jamlu b'dan il-kumitat taħseb wara b'affarijiet oħra, però jekk tkunu tistaw tattendu napprezza. Jiena wkoll ser ikun f'dik il-laqa. Minħabba li għandna ħafna files li għandhom xaqsu ma dan il-qasam, napprezzaw jekk tkunu hemmhekk. Fl-aħħar punt ieħor ju importanti għal ħafna kollegi, forsi tajtu illi il-kopi stampati tal-dokumenti tal-komitat mhux dejjem ikunu disponibbli. Dan ġie deċiż mill-koordinaturi għaliex f'kumitati oħra domx qed jitqasmu eh, dokumenti stampati fis-sala tal-kumitat, però nfakkarkom li tistgħu titolbuhom lil lashers u tal qed nagħmluh biex innaqsu l-użu tal-karta u biex eh, innaqsu l-ispejjeż tagħna nkunu iżjed favur l-ambjent mhux għaliex mill-amministrazzjoni tal-għaxejs mhux qed jagħmlu xogħolhom. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa li tixtiequ stampata, itolbuha u tirċivuha. Naddu issa għal punt erba l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal Kooperazzjoni u Taħriġ fil-Forzar tal-Liġi l-Europol Il-rapporter u għassur Diaz Demera kem najt ħaġa qabel ma nadilu il-kelma. Din hija eh, konsiderazzjoni għal tini qari tal-abbozz ta' rekomendazzjoni. Forsi tiftakru illi l-ewwel qari il-Parlament irċivejnieh il-ġimgħa l-oħra. Kif tafu dan kien riżultat ta' negozjati informali bejn il-Parlament u l-Konsill illi kienu konklużi Novembru li għadda u li ġew approvati f'dan il-komitat fejn kien hemm vot fit-30 ta' Novembru. Issa nibdew il-proċedura formali ta' tini qari. Is-Sur Diaz Demera ħajatina introduzzjoni qasira, però nixtieq nfakkarkom li qegħdin fit-tieni qari ser ikun hemm bżonn negozjati twal u hemm regoli ċari dwar x'tip ta' emendi nilqaw brabta ma' dawn il-files. U nixtieq nenfasizza dan il-punt. Naħseb li il-relatur u koll ser jenfasizza dan il-punt. Il-iskadenza l-emendi hija l-21 ta' april u mbagħad il-votazzjoni se tkun fit-28 ta' april. Issa la darba saqtu dak il-punt nagħdi l-kelma lir-relatur umbat li shadow eh, rapporters. Mela sur Diaz de Mera, nadilek il-kelma. Grazzi, President. L-għallet niskuza ruħi bil-qoddim għalix fizikament minix xieqt f'xi kondizjoni daqstan tajba l-lum. Ma madan kollu ħana mel sforz biex eh, nitkellem fuq din il-rekomendazzjoni eh, kollegi illi ilna anzi tlet snin naħdmu fuq dan ir-regolament tant importanti. Wara tlet trialogi wasalna għal ftehim wiesa fis-26 ta' Novembru tal-2015. Issa fl-isfond ta' situazzjoni attwali eh, dan ifisser li għandna strumenti legali utli ħafna fil-ġlida kontra il-terrorizmu fostom il ictc il-ċentru Ewropew għal-ġlida kontra il-terrorizmu. Barra minnek, saħħaħna il-kompetenzi tal-Europol fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u kontra l-forum kollha ta' kriminalità li huma definiti b'mod ċar fl-ewwel annes tar-rapport. Barra minnek, il-pożizzjoni tal-Kunsill illi għadik illi kienet eh, miftema f'Novembru li għadda, Dik il-pożizzjoni ġiet adottata b'mod uffiċjali fl-10 ta' Marzu tal-2016. Umbat ġiet mibawta lill-Parlament hekk kif spjega il-President. Din il-pożizzjoni naħseb hija pożizzjoni komuni u li naqbel magħha b'mod ġenerali, din tista' tkun emendata mill-Kumitat Libe sal-21 ta' April fl-ofsinhar. Imbagħad wara Eh, kuna hemm votazzjoni fuqha fit-28 ta' April. Qed ngħid jista' jkun hemm dil-votazzjoni ma naħsibx li għandu jkun hemm li għandu jiġri dan. Barra minn hekk nixtieq ngħid li dan huwa ftehim eh, illi eh, dibattejna ħafna fuq u li ħaqna konsens wiesa. U dan kollu kien grazzi għal ħidma tal-gruppi politiċi kollha tal-Parlament jina dejjem ikkonsidrajt l-opinjonijiet tal-kollegi tiegħi tax-shadow rapporters illi għal darbohra nixtieq nirringrazzjom. Nistedinkom kollha biex tivvutaw favur dan ir-rapport fit-28 ta' April. Imbagħad fil-plenarja li jmiss ta' Mejju wkoll ħeġġiġkom tivvutaw favur. Dan ir-regolament Eh, huwa iżjed huwa importanti mod speċjali minħabba s-sitwazzjoni attwali għaliex huwa strument siwi ħafna biex niġġieldu b'mod effiċenti kontra il-ġlida eh, kontra il-terrorizmu. Biex ħani konkludi issa, pero se nerġa' torbok il-kelma President meta mbagħad inkunu smajna l-kollegi l-oħra dak kollox għalissa grazzi. Absolutely, I'll, I'll give you the floor to... Iva, bla dubi, ħana dilek il-kelma biex imbat kun tista tikkonkludi iżjed tajt. Issa ħanaddi Shadows, ħanibda minn Joe fisem l-SND. Grazzi, President. Naqbel mar rapporte Naħseb li kienem kooperazzjoni tajba, intensiva u kostruttiva matul daw l-axħar tliet snin. Aħna kena nirreġixxu għal żviluppi li rajna f'dawn l-aħħar snin. Per eżempju fl-osservatorju fuq l-internet fejn kena nieħdu azzjoni ehm, malajr u hemmhekk urejna li aħna flessibbli. Naturalment dejjem ikun hemm problemi ġodda u konsiderazzjonijiet ġodda, imma dawn konnem dedikaw la matti legali apparti. Għalissa importanti li konna din il-bazi legali biex naħmu fuqa. Thank you. Um, uh... Grazzi, Timothy. Sir Kirkhope. Xtaqt najt li jina nappoġġa il-relatur f'din f'dan ix-xogħol li qed jagħmel għaliex fil-waqt li aħna eh, napprezzaw il-ħidma tal-Europol, mod partikolari dim dan il-teddid ġdid il qed naraw, naħseb li din il-miżura tippermettilna inkunu eh, iżjed kontabli f'dak li huma l-attivitajiet tal-Europol. Barra minn hekk naħseb li tajn ukoll fil-mod fl-attitudni tagħna lejn affarijiet bħal Eh, protezzjoni tad-data u d-drittijiet tal-individwi fl-Ewropa. Dan huma kwistjonijiet importanti. Kif taf, eh, President, jina għandi ċertu esperjenza eh, ili numru ta' ili ftit żmien naħdem fuq dawn l-affarijiet u rridu dejjem inkunu konxi tal-bżonn li nappoġġaw l-Europol fil-ħidma importanti li qed tagħmel. Naturalment l-appoċ tiegħi huwa għandirizzat anka lejn ir-rapporter u nittama illi nkunu nistgħu nikkonkludu eh, din il-kwistjoni fi żmien raġonevoli. is Peterson, il shadow Rapporter. Grazzi. L-ewwel net nifraħ l-rapporter u nirringrazzjaħ tal-li mexxa negozjati eh, u tal-li laħaq kooperazzjoni daqstan tajba mal-gruppi kollha, grazzi tal-li id-defenda il-pożizzjoni tal-Parlament. Eh, l-isfidi dik li sigurtà eh, juru li hemm bżonn iżjed kooperazzjoni integrata mm, bejn il-pulizija u qed naraw li qed nagħmlu progress f'dik id-direzzjoni. Fisem il-grupp tiegħi jina nilqa dawn l-elementi ta' dan ir-regolament hemm il-bażi legali il-governanza tal-aġenzija, l-proċessar tad-data, il-salvagwardja l protezzjoni tad-data, ir-relazzjonijiet mal-imsieba tagħna u trasferimenta ta' data lejn pajjiżi terzi u kif ukoll kwistjonijiet ta' skrutinju parlamentari dan ma kollha sinjali ta' progress. F'dawn l-aħħar dibattiti issa l-grupp tiegħi wera li huwa diżappuntat dwar in ta' ambizzjoni għal mandat tal-Europol għal ġejjieni u aħna sejjaħna sabiex nistabbilixxu E, eh, kapacità reali ta' investigazzjoni għal Europol. Min qed nikkritika r-rapporter, kif nafu, r-rapporter u koll kienet isejja għal dan qed insemmi, però sfortunatament kultant l-istati membri għadu jikkaxkru saqajhom biex eh, jaqblu fuq dispożizzjonijiet dwar dawn l-affarijiet. Imbagħad dwar ir-regolament ġdid tal-Europol eh, ma kienx hemm żmien biżejjed biex nintegraw dispożizzjonijiet ġodda fuq is-sigurtà kull istituzzjoni ħadet il-pożizzjoni tagħha qabel l-attakki ta' Charlie Hebdo u l-attakki fil-Bataklan u qabel l-attakki ta' Brussell. Imbagħad rajna dawn l-avvenimenti u daw rew li hemm ċertu lakuni, hemm ċertu naqqasijiet illi naħseb sfortunatament ma, ma ġewx ikkonsidrati biżejjed mill-kolleġislaturi tagħna. Għalhekk aħna nikkonsidraw illi eh, ikon nieħdu emendi il-pożizzjoni tal-Konsil dwar tliet affarijiet l-ewwel nett dwar il-mandat tal-Europol. Naħsbu li l-Europol ma naħsbux li tista' tkun l-istrument tajjeb biex tiġġielet il-kriminalità eh, eh, transkonfinali jekk ma jkunx hemm biżejjed kooperazzjoni mutwa. Il-regolament ġdid tal-Europol irid jistipula b'mod ċar illi wieħed mill-lanijiet tagħha huwa illi ikun hemm sinerġiji fuq livell ta' Unjoni Ewropea u illi tala anka kapacità għall-investigazzjoni transkonfinali sabiex tipprevjeni il-kriminalità transkonfinali. It-tieni, e, it-talba l-Europol biex tibda investigazzjoni kriminali. Hemm bżonn illi l-Europol ikollha l-kapaċità legali illi titlob il-ftuħ ta' proċedura kriminali jekk il-Europol ma jkollix din il-kapacità, mela imbagħad tibqa' fidejn l-Istati Membri illi dan iseħħ. Allura dak tibqa' biss għażla tal-Istati Membri. It-tieli il-lotja ta' informazzjoni mill-units tal-Europol. Dana għandu jwassal għal iżjed kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u sabiex l-istati membri ma jqodux jazlu li ma informazzjoni, ma tip ta' informazzjoni ser jaqsmu ma stati membri oħra. Il-obbligu li inti taqsam l-informazzjoni għandu jkun parti mill-mandat tal-Europol sabiex l-Europol ikun verament ċentru għal ta' informazzjoni fuq livell Ewropew. Nafu illi ser nikkonkludu ftejim wara t-tini qari u mannix l-intenzjoni illi nippruvaw nimminaw il-ftejim illi intlaħaq wara negozjati twal. nixtieq nisħaq fuq dan il-punt Iżda aħna nemnu li għandna opportunità unika sabiex namlu passiħor lejn iżjed integrazzjoni f'dik li investigazzjoni u tal-minnaħa um, tal-Pulizija tal-Europol. Ħafna stati membri sejħu għal iżjed kooperazzjoni bejn il-Pulizija u iżjed skambju ta' informazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea u naħseb illi għanna nipruvaw nilqaw għal dawn is-sejħiet. Jġifieri nixtiequ namlu dawn il-proposti biex insaħħu l-mandat tal-Europol u biex nħolqu qafas sabiex ikun hemm verament investigazzjoni fuq eh, livell ta' Unjoni Ewropea. Naturalment aħna naċċettaw l-opinjonijiet tal-partiti politiċi l-oħra u ser eh, naraw jekk dawn l-emendi u biex eh, ikunux viabli. Kif qed ngħid aħna mhux qed nippruvaw nimminaw dan il-ftehim illi diġà huwa bimħedu ieħor iffurmat iżda nixtiequ eh, sempliċement illi jkun hemm iseqsim ta' informazzjoni benefiċċju taċ-ċittadin. Dak huwa lan tagħna, grazzi. Kifet fl-aħħar se nitlob ir-relatur biex jeġi kummenta eh, dwar dawn il-punti. Iżda issa se jitkellem sur Terry Capris fisam mill-Greens. Grazzi, President. Nirringrazzja l-rapporter Sir Diaz Temera u nirringrazzja l-kollegi. Naħseb li għamilna bitċa xogħol tajba u kellna ħafna xogħol x'namlu. Iżda għandi tliet kummenti. Il-grupp tagħna għandu ċertu problemi bil-possibilità li stipula il-test li l-Europol taddi informazzjoni lil eh, partit partit privati. Nasbu li dikja kwistjoni ta' xejn problematika li x'dak m'għandux ikun il-funzjoni ta' eh, ta' pulizija. Il-pulizija għandhom jirċievu informazzjoni imma mbagħad m'għandux ikun eh, id-dmir tagħhom li jgħaddu dik l-informazzjoni li ġaħat ieħor. It-tieni punt. Is-Sur Weidenholzer diġa semma l-approvazzjoni tal-IRU. Aħna konna id-deċidejna illi dan kellu eh, kena nittrattaw f'test apparti. Iżda mbagħad wara l-attakki ta' Pariġi, e, ir-reazzjoni istittiva kienet illi dan inkluduh f'dan it-test. Però naħseb illi aġixxejna b'mod istintiv wisq. Għanna nkunu iżjed kalmi meta seħ xi ħaġa tant orribli bħal dak li ġara. Iżda kif qed ngħid dan il-punt tal-IRU xorta ġi inkluż dan it-test b'mod iżda eh, sempliċi ħafna mhux kif suppost ġiet inkluża. It-tielet punt. Naqbel mas-sur Peterson Naħseb li l-Europol mandiġ il-kapacità tagħha l-investigazzjoni u għandu jkollha dik kapaċità. Mhux sempliċiment biex tikkoordina il-forzi l-oħra żamma tal-ordni fl-Ewropa iżda sabiex eh, ikolla inizjattiva li tibda investigazzjoni. Nasbu illi dina tkun eh, kiku xaħġa tajba xin nżidu. Grazzi, Iżda li l-rapporter tal-ħidma li għamel naħseb il sur Diaz Demera kien eh, kellu attitudni tajba ħafna anka meta ta' hemm ċertu punti li ma qabilniex fuqhom. Grazzi. Grazzi qabel nerġa' għaddi l-kelma lis sur Diaz Demera, forsi tajjeb li nisimgħu taqxejn lill-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Mela l-ewwel Kommissjoni. Grazzi, President, la tua tajba, Signori. Nistanżom fil-qosor u skur li għattuħu għosb dan, Sur President. Kif tafu il-rapporter fil-bidu semma illi il-diskussjonijiet u negozjati fuq dan il-test tant eh, komplikat eh, damu mux ħażin. Dan il-parlament taħt il-gwida tar rapporter għamel sforz enormi sabiex l-ewwel net jilħaq mm, konsens f'dan il-Parlament, konsens bejn il-gruppi politiċi kollha u anka sabiex jilħaq ftehim mal-Konsill dwar dak li l-Kummissjoni drila huwa test komplessiv u bilanċat. Il-Parlament ġiva il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq l-ewwel qari mingħata tal-Kunsill. Kif tistgħu taraw minn dak id-dokument, il-Kummissjoni taħseb illi il-dawk l-anijiet illi oriġinarjament kien hemm fil-proposta tal-Kummissjoni intlaħqu. aħna nasbu illi dak illi għanna qoddimna hija aġenzija illi hija regolata nżin it-tamaw isir tkun regolata permezz ta' strument legali illi ikun konformi mal-rekwiziti skont il-Trattat ta' Lisbona u li wassal għal iżjed kontabilta, iżjed effiċenza u effettività. Allura nittamaw illi il-fażijiet finali tal- li fadal f'dan il-proċess ehm, nistgħu nħaffu il-pass tagħhom sabiex il-qafas eh, regolatorju ġdid għal Europol ikun jista' jibda jitħaddem jiġi implementant. Grazzi. So please. Grazzi il-Konsil. Thank you. Good morning. Um... Lodwa tajba u grazzi ħafna tal-li tajtni din l-opportunità li nitkellem fisem il-Kunsil tal-Odu. Palma għalu anka l-Kummissjoni u anka l-Rapporter, il konsil u koll ħoss li irnexinna niksbu riżultat tajjeb bejn l-istituzzjonijiet wara negozjati twal u kultant anka diffiċli. U il-Kunsil jixtieq li jara din il-leġislazzjoni tant importanti adottata. Grazzi. Grazzi ħafna jsan għaddi l-kelma l-ura l-rapporter sur Diaz Temera jekk ixtiq jagħmel xi konklużjonijiet. Grazzi. Muċa grazzi, Signor President. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja ukoll lil Josef il-rappreżentant eh, tal-grupp eh, soċjalista, soċjalista Sur Kirkop ukoll, is-Sur Peterson, u anke rappresentant tal-grupp tal-ħodor. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni, is-Sinjor Damici u il-Kunsill. Il-kummenti tagħkom issaħħu il-konvenzjoni li għandi li aħna irnexxinna niksbu ftehim verament tajjeb. Issa b'referenza għall-intervent ta' Sur Peterson, Peterson, li nixtieq fil-fatt nirringrazzjah minn qalbi kif ukoll najt kemm apprezzajt il-ħidma li għamilna fl-imkien. Nixtieq najt li anka jekk jiena naqsam il-ħsib tiegħu u nirrifjuta assolutament il-konvenjenza u l-opportunità li nippreżenta l-emendi li ġew imħabbra. Ovvjament jiena fil-grupp tiegħi votaw kontra. Għaliex dawn ħaj perikulaw bi kbir il-ftejim interistituzzjonali mal-Kunsill Kummissjoni. U naħseb li jaqblu miegħi li nippreżentaw emenda li għandha x'taqsam ma' traħija tal-unitajiet nazzjonali inkunu qegħdin ninjoraw il-bażi fundamentali tal-Europol, l-unitajiet nazzjonali huma is-sinsla tal-Europol. Huma triq li permezz tagħha e, ikun hemm dan il-fluss ta' informazzjoni u tasal l-informazzjoni meta din tiġi umbat proċessata. Li kiku ma jeżistux l-unitajiet nazzjonali kiku l europa laqqas teżisti. kiku l-informazzjoni tasal l-Europol minn sorsi miftuħa, mit-televizjoni, mir-radju. U din assolutament mi xi ħaġa li nistgħu nifmu jew naċċettawha għalhekk. Eh, l-indipendenza tal-fed ta' fidi tajba eh, assolutament impossibli li dawn it-tip ta' emendi jistaw jiġu accettati. L-aħħar punt, jena nħeġġeġ li l-gruppi kollha li ħadmu tant fuq dan il-fajl sabiex fl-imkien miegħi jirrifjutaw il-pożizzjoni li ħatkun ippreżentata mill-grupp tal-liberali. Grazzi. Okay, thank you very much. Um, I'm not going to ask anyone. Grazzi ħafna mela mhux ħanitlob kummenti addizzjonali nixtieq nagħlaq billi ngħid li hawnhekk hawn żewġ kwistjonijiet. L-ewwel wieħed huwa l-approċċ ġenerali u l-ieħor huwa l-ammissibilità. U jiena fil-fatt ma xtaqx nerġa' niftaħ id-dibattitu Ma nixtieqx niftaħ dialogu, ma naħsibx li din tkun ta' għajnuna. Għalek, ħanala, bat jek trit tkun taf il-pozizjoni xini. Għalix jek niftaħ Jek niftaħ il-kummenti għal shadow tal-liberali ħajkun hemm membri oħra li ħajxtuq jitkellmu wkoll, mela ħanala. Ejja nkunu ċari mill-perspettiva tiegħi hawnhekk hawn żewġ kwistjonijiet l-approċċ ġenerali u tili l-ammissibilità ta' l-emendi. L-ammissibilità ta' l-emendi naħseb li probabbilment huma ammissibbli anke rrid niżamina din il-kwistjoni, il-kwistjoni tal-approċċ mbagħad ħaġa oħra Jina għek naqbel ma l-approċ ġenerali li tieħed mir rapporter mir shadow tal-rapporter u li sijar, din ħat idħol għattini qari wara negozjati twal ħafna din għal l-pożizzjoni li jina ħaniħu naħseb li anka x-xadow tal-liberali jifem u fil-fatt irrikonoxxa e, da anka fil-klim tiegħu. Imma dan huma l-klim tiegħi bħala ċer. Issa dwar l-ammissibilità l qar Sur Diaz de Għandin ħan eżamina il-possibilità biex nara l-effetti ta' dawn l-emendi fuq il-ftejim. Ġibri ħan eżamina din il-kwistjoni minn perspettiva istituzzjonali. Issa għaluli biex naddi għal-punt li mis kemm jista' jkun malajr dik il-konklużjoni għal xi ħanoqogħdu nerġgħu nitkellmu fuq l-istess punt għaliex nafu l-pożizzjonijiet tagħna x'inhuma fl-aħħar mill-aħħar il-kollegi jistgħu jivvutaw kontra dan kollu fl-aħħar mill-aħħar. Imma saqs nsemmi dawn l-affarijiet qabel ma niġu lura. Jiena nappoġġa l-propożizzjoni il-proposta ġenerali tal- ehm, ta' rapporter. Mela l-iskadenza hija għal-emendi l-iskadenza hija l-21 ta' April u mbagħad nivvotaw f'Libe fit-28 ta' April. Grazzi ħafna xadu skola u rapporter Sur Diaz de Mera. Okay, colleagues, let's go to uh, point five now which is... Mela naddu għal-punt li mis. ma jkonna punti faċli fil-komitat tagħna, ġifiri ejja naddu issa għal-punt ieħor li uħut minnkom jafu li huwa punt interessanti imma kontroversjali ġbir komunikazzjoni mill-Kummissjoni lil parlament u l-Kunsill dwar l-istat attwali u il-mod kif għanimxu il-qoddim dwar is-sitwazzjoni ta' non reċiproċità ma' ċertu pajjiżi terzi fil-qasam tal-politika tal-viżi. Kollegi xtaqt tifakkarkom, jekk għan bżon li nfakkarkom li dan għandha x'jaqsam mal prezentazzjoni ta' komunikazzjoni ta' Kummissjoni fuq l-istat attwali u il-possibilità ta' kif il-modi possibbli kif għan nimxu l-qoddim dwar il mekanizmu ta' non reċiproċità li jrid jassigura li iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikollhom l-istess tip ta' vjaġġar mingħajr ebda limiti l pajjiżi terzi bħalma għandhom dawk iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi terzi minnaħa tal l unjoni Ewropea. Hemm ċertu meta pajis terz għadu ma neħiex rekwizit ta' viza għal ċertu ċittadini tal-Unjoni Ewropea 24 sija mix ta' tal-pubblikazzjoni ta' situazzjoni ta' non reċiproċità, komissjoni hija obbligata li tadotta għat delegat li tissospendi għal 12 xar il-neħija tal-viża għal ċittadini ta' pajis terz fejn hemm din is-sitwazzjoni ta' non reċiproċità. il mekanizmu jitlob ukoll il-Kummissjoni tikkonsidra l-konsegwenzi ta' sospensjoni tal-neħija tal-viża għal relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u l-Kummissjoni tara li il- Situazzjoni fil-Kanada u l-Istati Uniti fuq il-reċiproċità tal-viża għadha ma nkisbitx. F'dan il-każ il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tippreżentax qatt delegat imma tippreżenta komunikazzjoni fejn itħeġġeġ lill-Parlament u l-Kunsill sabiex eh, inhiedu diskussjonijiet u jieħdu pożizzjoni fuq kif nistgħu nimxu l qudiem u li jinformaw il-Kummissjoni fuq il-pożizzjonijiet rispettivi mhux aktar tard mit-12 ta' Lulju ta' din is-sena. Mela ħanaddi l-kelma issa lir-rappreżentanti tal-Kummissjoni l-ewwel li ħajatuna informazzjoni fuq dawn l-iżviluppi Umbat niftaħ diskussjoni għal mistoqsijiet u kummenti tal-membri. Mela għal kummissjoni għanna il-Sinjura Belinda Pike u naf li ħajkun xi membri li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-punt. Punt naqra kontroversjali. Mela, ħan itkellmu ma' rappreżentanta tal-Kummissjoni l-ewwel. U jekk tixtiequ titkellmu membri eh, indikaw li ħan nkun nista' inħallikom titkellmu wara. Grazzi ħafna Sur President, grazzi lill kumitat tal-li dan il-punt fuq l-aġenda wara l-adozzjoni fit-12 ta' april tal-komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni jina nġi għawek biex nirrapporta, eh, jina ġejt fil-fat fil-laqa ta' Deċembru biex nirrapporta situazzjoni xini. Il-mekanizmu ta' reċiproċità ta' viza ġi maqbul fil-Novembru tal-2013 u taħdan il-mekanizmu il-ġdid jekk wara 12 ta' april tal-2016, ġivri sentej wara l-publikazzjoni ta' dawn il-kazijiet ta' non reċiproċità, dawk il-pajizi terzi li għadhom ma neħewx ir-rekwiżiti ta' viżi minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea, il-mekkaniżmu jgħid li il-pass li jmiss huwa sospensjoni temporanja tal-teħija tal-viża għal 12 xahar li ċittadini ta' dawn il-pajizi terzi konċernati. Issa palma et inti il-regolament jitlob il-Komissjoni konsidraw wkoll il-konsekwenzi ta' sospensjoni ta' tneħħija tal-viża fuq ir-relazzjonijiet esterni eh, fuq l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri. Situazzjoni hija din. Il-Kanada qed tkompli tapplika rekwiżit tal-viża għal eh, ċittadini tal-Bulgarija, Rumanija, u mbagħad ukoll eh, il-Bulgarija, Ċipru, Rumanija u hemm restrizzjoni ġodda fuq li vjaġġar eh, minn Diċembru li għadha kummentajt fuqhom u din taffettwa iċ-ċittadini kollha. Per eżempju, jekk ikun hemm ċittadin li għandu ċittadinanza doppja Franċiża u Iranjana, issa għandu bżonn viża biex imur fl-Istati Uniti. Il-komunikazzjoni tal-kulleġġ tiddeskrivi s-sitwazzjoni fid-dettall u il-konsekwenzi ta' tneħħija tal- ta' tneħija ta' tneħħija tal-viżi. Issa il-komunikazzjoni irreferitu koll għal Brunei, imma kuntenta ngħid li Brunei innotifikaw lill-Kummissjoni fit-13 ta' April li għal Kroazja neħew il-rekwizit tal-viza u għal ċittadini oħra hemm eh, ukoll issa qotja eh, ta' design ġurnata ta' neħja ta' viza. Mela x'huma il- Iċċini situazzjoni. Is-sospensjoni ta' tneħħija tal-viża mal-Istati Uniti jista' jkollha effett negattiv għal ċittadini kollha tal-Istati Uniti U l-leġizlazzjoni tal-Istati Uniti tgħid li tista' minn flok neħja dawk il-ħames stati membri konċernati ħat poġġi il rekwiżit tal-vita fuq viża fuq l-ċittadini tal-istati membri kollha. Issa għal Kanada huwa iżjed diffiċli naraw x'jistgħu jagħmlu huwa diffiċli li l-istati membri ikunu jistaw jipproċessaw il-numru mizjut tal-viżi skont il-skadenzi li hemm fil-kodiċi għal ħruġ tal vizi Aħna nikkalkulaw li l-istati membri għandhom ikunu lesti li kalkuli li proċessaw madwar 10 miljun applikazzjoni għal viza eh, fl-Istati Uniti u 2 miljun fil-Kanada bħalissa l-Istati membri proċessaw madwar 120 applikazzjoni għal viża f'kull żewġ pajjiżi. Iġbiet nitkellmu fuq eh, ċittadini minn pajjiżi oħra mhux l-Istati Uniti u l-Kanada u fl-2015 numru totali ta' applikazzjoni ta' viża ta' Schengen madwar id-dinja kienu ta' 15.5 miljun e, li ġew proċessati fel fej konsulat Bħala konsekwenza ta' dal applikanti ħajkollhom jiffaċċaw perjodi twal ta' stennija, puntamenti ta' proċess biex jiġi processati dawn l-applikazzjonijiet. U nistgħu nimmaġinaw li ħafna minn dawn l-applikanti potenzjali jiddeċiedu li wara kollox ma jivvjaġġawx lejn l-Unjoni Ewropej. U dan ħajnaqqas in-numru ta' ċittadini mill-Istati Uniti u l-Kanada li jiġu fl-Unjoni Ewropea u dan ħajfisser telf Eh, ekonomiku għall-Unjoni Ewropea. Tnaqqis ta' 5% ta' turisti mill-Stati Uniti u Kanada ħajfisser telf ta' 1.8 biljun euro għal settur ta' turizmu. L-impatt fuq l-redazzjoni t'esterni u il-kummerċ u koll ikunu sostanzjali, waħna nsemmu dan fil-komunikazzjoni. Fl-istess ħin fil-komunikazzjoni, kummissjoni tkompli tħeġġeġ il-Kanada u l-Istati Uniti li juru li huma impenjati sabiex ikun hemm din ir-reċiproċità sħiħa tal-tneħija tal-viża għal 28 stat membru billi introduċu miżuri tanġiblu biex jilħqu dan lan. Mod partikolari għal dik li għal Kanada, in-komunikazzjoni tenfasizza l-importanza ta' implementazzjoni kemm jista' jkun malajr ta' din l-espansjoni maħsuba eh, għall-ETA, l-Electronic Travel Authorization, għal ċertu kategoriji ta' ċittadini mill-Bulgarija u Rumanija li jkunu tivvjaġġaw u dan meta jiġi applikat għal tnaħija tal-viża jirriferi għal 30% tal-vjaġġaturi mill-Bulgarija u Rumanija. U bħala pass addizzjonali il-Kummissjoni suġġeriet li testendi l-ambitu tal-ITA anka għal eh, vjaġġaturi oħra ta' riskju baxx li qed jivvjaġġaw l-ewwel darba. Issa dwar l-Istati Uniti, eh, il-Kummissjoni tirrakkomanda l-Istati Uniti li t-konsidra miżura simili bħal din ta' l-espansjoni tal-ITA tal-Kanada lil dawn il-vjaġġaturi viaggiaturi ta' riskju baxx. Ġi aħna qed nirrekomandaw lill-Istati Uniti eh, li jestendu il tangibilità tal-ESTA. Aħna din użajni anka fil-passat għal dawn l-aħħar 10 snin. Il-Kummissjoni tistieden ukoll l istati Uniti sabiex ikkonsidraw xi inizjattivi leġislattivi li ġew preżentati riċentement li jistgħu jagħtu flessibilità għall-amministrazzjoni sabiex ikun hemm deroga mill ir-rata ta' 3% ta' rifjut tal-viża u ineħħu limitazzjonijiet ta' ċertu ċittadini b'nazzjonalità doppja li qegħdin jibbenefikaw minn dan il-programm ta' tneħħija tal-viża. Kummissjoni tifhem il-frustrazzjoni u l-ispiża u l-inkonvenjenza għall istati membri konċernati minħabba il-persistenza tal-rekwiżiti tal-viża għal ċittadini tagħhom li jkunu qegħdin jivvjaġġaw lejn Kanada u l-Istati Uniti. Kummissjoni trid tenfasizza li dawn huma ideat li huma msemmija fil-komunikazzjoni mhumiex ippreżentati bħala is-soluzzjoni lan għadu it-tneħħija kompleta tal-viża għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma ma nbidlitx l-pożizzjoni imma li jirnexxinna neħu tneħħija tal-viża parzjali għal ċertu ċittadini hija ħafna ħjar mis-sitwazzjoni attwali. Naħarneta bażi tal-evalwazzjoni tal-fattibilità u l-impatti differenti fuq il-kummerċ, turizmu, relazzjoni esterni b'mod ġenerali, il-komunikazzjoni tistieden il-kolleġislaturi sabiex jinedu diskussjonijiet u jieħdu pożizzjoni fuq l-aħjar mod kif nimxu qoddim. Għalhekk il-Kummissjoni tilqa li l-libe poġġew dan il-punt fuq l-aġenda tagħhom. Grazzi ħafna, Sir President. Very much, uh, members feel very strong. Grazzi ħafna naf li l-membri għandhom opinjonijiet b'saħħithom fuq dan il-punt. U l-fatt li il-Kummissjoni ma preżentax għad delegatu raġunijiet għal dan, imma ħalli fidejhom biex jippreżentaw il-kas tagħhom. Is-Sur Diaz de Mere kien ir-rapporter meta aħna adottajna il-mekkanizmu ta' reċiproċità revedut għalhekk għaddi l-kelma lilu l-ewwel. Sur Diaz de Mera. Grazzi ħafna, Sur President. Iva fil-fat, palma inti? aħna għawek qed niffaċċaw kwistjoni komplikata. Iżda qabel ma nidħol fil-qalba ta' din il-kwistjoni jiena bħala rapporter li kont e, għal eh, emenda tal- regolament 539 tal-2001 li jagħti reċiproċità ħan semmi xi e, informazzjoni li naħseb li kulħadd għandu jkun jaf aktar minn, domna aktar minn sette nofs negozzjaw Kenna tmin trialogu, trialogi, li ġew finalizzata fl-2013 kien hemm appoġġ unanimu fuq il-Kunsil u kien hemm 328 vot favur fil-Parlament. Id-data tal-preżentazzjoni tal-proposta leġislativa kienet f'Mejju tal-2011. Mux ħanoqot nidħol fil-dettalji ta' dan il-regolament imma xtaqt infakkar li kienu negozjati twal ħafna. U tul dawn il-negozjati eżaminajna l-aspetti kollha ta' politika kemm interna kif ukoll esterna. U wizna il-bilanċ tal ta, ta' dak li qed nieħdu permezz ta' eh, dan il-mekkaniżmu u s-sospensjoni tiegħu. U aħna konna nafu li kien diffiċli ma nirnexinna eh, niġbru flimkien il-sensitivitajiet kollha wasalna għal risposta intelligenti li eh, waslet għal eh, trattament indaqs sta ċittadini kollha u nerġanajt kollha tal-Unjoni Ewropea, hemm bżonn li nikkonsidraw ukoll il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna konna iddeċidejna li nagħtu lill-Kummissjoni seta' ta' diskrezzjoni sabiex waqt l-ewwel 24 xar minn meta jiġi infassal u nedi ir-regolament ikun jistgħu jibdew l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jiksbu ir-reċiproċità sħiħa. Iżda wara dan il-perjodu ta' żmien, bħalma qalet fil-fatt ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni, ir-regolament huwa ċar u jgħid li kummissjoni hija obbligata li tippreżenta att delegat u mhux komunikazzjoni, nixtieq intenni dan il-punt. Irridu il-Kummissjoni rridu jippreżentaw att delegat li huwa eh, maħsub biex jissospendi temporanjament eh, il-tneħħija tal-viża lil dawk il-pajjiżi terzi li mhux qegħdin jirrispettaw ir-reċiproċità mal-Istati membri. Għalhekk, il-marġni li tista' timmanuvra fih l-Kummissjoni huwa xej. U dan ġi konfermat mill-Orti eh, tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-sentenza li ħarġet il-qorti fis 16 ta' ġunju tal-2015. Għaliex ħarġet din is-sentenza? Mux ħanoqot eh, issa nevalwa il-kontenut ta' din il-komunikazzjoni għalix minna l-oħra din ġiet spiegata mot id-detaljat mir-rappreżentanta tal-Komissjoni. Issa mhux iż-żmien li noqogħdu niddiskutu kemm huwa tajjeb jew le li natu il-viżi eh, lil eh, ċittadin ta' Brunei, per eżempju. Il-regolament jispiega ċar kif għanna naġixxu u il-pozizjoni tal-Kunsil u il-Parlament. Il-premessa 13 tajtek li l-Unjoni trid eh, tipprova tikseb mod attiv lan ta' reċiproċità sħiħa ta' reġim ta' viżi fir-relazzjoni ma' pajjiżi terzi biex jikkontribwixxi sabiex itejjeb il-kredibilità u l-koerenza tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali. Is-suġġett li qed niddiskutu illum eh, u insibuha sħiħa fil-artiklu wieħed erba' F li jgħid mod ċar li jekk fi żmien 24 xar mill-pubblikazzjoni tan-notifika il-pajjiż terz affettwat ma neħħiex dan il-bżonn ta' viża, il-Kummissjoni ħa tadotta għat delegat sabiex jiġi um, emendat l-annes nej u jkun hemm sospensjoni ta' 12 il xar eh, għal e, eh, bżon ta' viza jew it-neħija tal-viza għal dawn il-pajjiżi. U il-Kummissjoni eh, l-ebda moment ma jgħid li il-Kummissjoni ħat ippreżenta komunikazzjoni fil-fatt bħalma għamlet li ma nsibuhom kien. Dak li ċit tagħmel il-Kummissjoni huwa li spieganna x'għamlet f'dawn dan iż-żmien f'dan il periodu u għalfejn ma nix tikseb ir-reċiproċità u trid twetta l-obbligu tagħha li tippreżenta qatt delegat. Għalhekk huwa meta il-kolleġislaturi iġri bejn il-prezentazzjoni tal-att delegat meta jiġi prezentat att delegat kemm il kunsil u l-parlament umbat jiddiskutu jekk aħniex għan għan eh, implementaw jew le. Imma din hija diskussjoni tagħna u mhux tal-Kummissjoni għalek ma nistawx eh, flok għad delegat joħorġu komunikazzjoni, il kommissjoni ma tistax tieħu fuq ċertu kompetenzi li mandiġ, specialment meta Eh, kien hemm din is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja biex nagħlaq sur President nixtieq ngħid li jiena ħbib ħabib tal-Istati Uniti u tal-Kanada jiena ma nixtieqx li nimponu viżi fuq dawn il-pajjiżi l-kbar imma dak li nixtieq minn qalbi huwa li l-Istati Uniti u l-Kanada japplikaw l-estensjoni eh, tal-vizi, it-neħija tal-vizi l-Polonja, l-Bulgarija, l-Rumanija, ċipru u l-Kroazja. U ebżon nużaw il-toroq kollha diplomatiċi li għandna biex nkunu nistgħu nixbu dan li qegħdin nippruvaw nilħu. Grazzi. Very well put, um, Mr. Diaz de Grazzi ta' Sir Diaz de Mera. Mela, għabel ma ngħadu, Sr. Fajan. Forsi Nirdu nejdu għal għalfej daħanija taħt 5-3 eh, eh, fuq il-Konsil u l-Parlament għal-avanti eh, għal-jum. għal Għallura rridu nkunu nafu għadi, nafsab illi kolħat ikun rritjeda f motti għu. Sira fajon. Grazzi. Grazzi l-Augustin. Għalli xin kan Shadow. 2013. Għall-istess regolament anki ktar qudiem u jiena naqsam l-istess ħassib tiegħu jien aħna u kol nħossu li li kustjoni sensittiva. Imma hija u wkoll fl-istess jien, ġibir ma stax nifhem illa lix irridu nissaqsu li mill-komissjoni li mu l-iktar li mu l-iktar mod li għandna navvanzaw fuq għadil l-aħjar mux navvanzaw. Għalija di rekomendazzjoni hija relevanti. Din mandiġ tkun sa' diskussjoni politika, di kwestjoni ta' liġi. U dan kena żmien ta' sentejn mandiġ tkun xi ħaġa li taħsadna l-Kommissjoni qed tissemmi erba' qed l-pajjiżi terzi, erba' pajizi terzi, ma m'għandniex biex tisemmu l-Ġappun. Fejn mhux qed semmu l-Ġappun flimkien mal-Kanada u Stati Uniti u l-Brunei. Inti spiegajt li dawn il-pajjiżi mhux qegħdin iħarsu il tejn fir reċiproċità dak li għandu x'jeqsam iċ-ċittadini ta' ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea illi tpoġġi ċ-ċittadini f'klassifika ta' Lija hija ta' tieni klassi li hija inaċċettabbli għall-aħħar għalija. U l-Parlament huwa wieħed minn dawk eh, li tiddefendi jiddefendi t-trattament indaqs tal-ċittadini kollha tal-Unjoni. Allura, skont ir-regolament 53 il-Kummissjoni għandha l-obbligu illi tabdotta il-att delegat. U mbagħad il-Parlament Ewropew u l-Kunsill u li għandhom ċans ta' tliet xhur biex jistennew. Allura naħseb illi mhux xira illi nitolbu l-istituzzjoni tagħna ta' kif għandna mmexxu l-qudiem il- mm, kif inti semmejt, hemm dan il-pis imma nippermettu liċ ċittadini illi ċ ċans illi ta' ma titjomx ċans illi ma jivvjaġġawx bil-libertà kollha. E barra minn hekk għandna l-emenda għal eh, program tal-deroga fuq il-viża tal-mal-Stati Uniti li tpoġġi il- friskju il-possibilità li ċittadini kun jistgħu jmorru l-Istati Uniti jekk imorru l-Iran, l-Iraq, is-Sirja, ġordan, ġifieri hija problema ta' ksur tal-reċiproċità ġifieri hawnhekk nixtieq ma kemm xejn fuq eh, dak li rridu ngħid qed nippruvaw ngħidu biha dik. Jena l-komissar tiegħija il-Kummissjoni x'qed tippjana li tagħmel. Jew ser tadottaw immedjatament l-atti delegati Jien ma nafx ġiviri kabx moti ħar kif immexxu l-qoddim. Aħna qegħdin ningazzjaw fuq żmien twil u aħna diġà kena dan fil-qorti u kena deċiżjoni ċara mill-qorti u dan huwa dwar l-atti delegati. Grazzi Cecilia Wikström. Grazzi. Jina wkoll se ninaqgħad mal-oħrajn ngħid illi jiena nara li xi ħaġa li eh, li niddeq ħafna nisma dwara li l-mod kif kif kif kif eh, qed jimxu l-kommissjoni. Suppost għandna regoli ċari ħafna dak li huma reċiproċità mal-viża mal-Istati Uniti. Ma mbagħad qed naraw li l-Istati Uniti qed jirrifjutaw l-viża mal-Unjoni Ewropea, mela l-Unjoni Ewropea, trid minnaħa aħħa ma tistax toffri il ċar b'xejn għall-Amerikani daħlin fl-Ewropa l-approċ diskriminatorju minħata l-Istati Uniti kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea mod partikolari Rumanija u Bulgarija u issa li tiġi dirett lejn ċittadini kollha Ewropej ċertu nazzjonalitajiet doppi hija diskriminatorja. U allura għanna ir-regoli tal-Kamra E, u maċċari taħt il-liġi. Allura kummissjoni m'għandix għax tikkonsulta l-leġislaturi għandhom jagħmlu xogħolhom. L-Istati Uniti ma jħarsu rispettawx il-fatt illi rispettata tal-viża hija possibbli biss ma l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija l-Kummissjoni lura f'dak il-każ hija obbligata li taħt il-liġi tippreżenta b'tallegata biex tagħmel sospensjoni tal-programm tad-deroga tal-viża u r-regola tapplika bl-istess mod tal kulħadd Il-mistoqsija hija il għaliex qegħdin niddiskutu għal din il-leġislazzjoni hekk ċara u jiena nixtieq illi nistaqsi illi il-Kummissjoni tħares obbligu tagħha taħt it-trattati u l-liġi Ewropea u illi toħroġ b'dan l-delegat. Hekk kif inhu huwa taħt l-obbligu li jagħmel jekk il jekk niddeċidu, l-qorti li d-perspettiva tal-underdog, ġifiri tal-Istati Uniti, mux aċċettabli ma miex eh, attrajenti, għana nitlob il-Kommissjoni, jew il-Komitat propjament, biex jitlob is-servizzi legali ta' dan il-Parlament biex terġgħu jirrapportaw lura lilna mill-aktar fis eh, koordinaturi ġifiri fuq kol tip ta' azzjoni legali li l-Parlament jista' u għandu jieħu jekk il-Kommissjoni għandu igar għajni kompli għal għajnej għall obligi tal-liġi Ewropej għad detriment ta' ċittadini Ewropej issa tidu twieġbu jew huwa delegat mill-Kummissjoni jew regolament ġdid. naqbdu li ma triqa naqbdu. F'ebda każ m'għandek tippreżenta komunikazzjoni imma għat leġislattiv li għandna bżonn. Sofija tfelt. Iva grazzi ċeri, jina u koll naqbel ma ħafna mill-li jintqal sissa u kolli nejt li jina mm, pjuttost eh, nistaġa pawnek. Jekk il-Konvenzjoni Ewropea mhux se titratta ċittadini taħħa b-serjeta, mella ċittadini tal-Unjoni Ewropea kif jieħdu bis-serjetà għandna qed nistaġbu l nies u ma d-dizappuntati fl-Unjoni Ewropea jekk il-Kummissjoni Ewropea laqas biss qed tħares ta' ċittadini Ewropej. Eh, mela, mm, xie b'tennew, ċittadini Għana dan il-program sabiħ, l fiċi President tal komissjoni tal-Tfassil Liġi għat-Liġi Aħjar. Għalba, tfassil tal-Liġi dizastrus. Jekk inħares lejn il-lingwa tal-Kommissjoni li tgħid ifhem eh, ma aħna ser nistiednu l-Istati Uniti nek tassew nistgħu nitkarbulhom ngħidulhom jekk ġobkom jekk ġobkom ittrattawna b'tal-mod deċenti. Le, mhux nistennew aħna nistennew minn tagħhom dawn huma msieħeb tagħna, aħna nistennew li daw jiġu trattati, aħna nittrattati diċenza. Nishtiq li u koll naqat ma dak għalat Sinov Vikstrom. Il-parlament issa għandu jikonsidira mezzi ta' kif għanna bżon ni namlu li Kommissjoni Ewropea tara fl-obligi tagħha u dan jista' jinvolvi illi e, sfida illi il-Kommissjoni ma tistax tiġi sfida ta' kontestata fil-qorti. ma nistax nistennew iż-żejjed għalija din. U jina li d dajani l-iktar, u t-tini fajni l-iktar, u għal-fat illi l-program tal-viza, tal-deroga tal-viza tal-Istati Uniti, jintuża ħafna drabi minn natom per pala rikat l-Unjoni Ewropea sabiex jadottaw għatta miżuri ta' sikurta. Issa, Jekk dan il-programm tal viza Waiver ta' deroga tal-Visa qed jintuża b'dan il-mod, laqas biset ikopri ċittadini kollha tal-Unjoni u il-Kummissjoni Ewropea ħad toqgħod baxxi sa kull darba skużani skużani tal-li din eh, kon fuq dil-biċċa ta' xogħol miex naċċetta, miex aċċettaw dil bicċa ta' xogħol iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u Stati Membri kollha għandhom jiġu trattati bl-istess mod. U aħna nistennew il l-Kummissjoni Ewropea illi tirrispetta dan il-prinċipju ukoll. Aħna votajna biex il-Kummissjoni eh, Ewropea sentejn ilu U jena aħna nistennew il-Kommissjoni Ewropea tosal ir-riżultati għaliex ankella eh, aħna Sirri konna ngħidu li aħna kummissjoni għandna eh, telf ta' fiduċa. Tjom. Grazzi Iva, għanna nsab il-kol konna sanna <laughs> l-istess punt. Bistil tana li għu jistax, għu ma jistax imita. Nixxin nistaqsi l-Kommissjoni, jekk jistaqsu l-Istati Uniti, jekk jikonsidraw il-konsekwenzi tal-deroga tal-viza l-Istati membri u ċittadini tagħhom li ma jibbenefikawx minn dawn, Nixiq poġi f'kuntest għal darba oħra 20 miljun Rumen m'għandhomx istess drittijiet ta' 26 stat membru ieħor bħal huma l-Kanada u 23 stati oħrajn bħal huwa il-każ tal-Stati Uniti. Qegħdin nipproponu, aħna diġà badna l-proposta ta' s sistema ġara xejn. Jississa hemm il-ċans tal- deroga tal-viza li xi ħaġa ma mhux biżejjed aħna xorta nirġu trattati bħala ċittadini ta' tieni klassi Ir-Rumanija edha tarana bħala imsieħeb strateġiku għas Stati Uniti u NATO, għajna xorta mhux qed jituna mbatt istatut tal-deroga tal-pejza. U għahna qegħdin jitolbuna biex namlu affarijiet biex nipproteġu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u tal-NATO, ma xorta għahna ċittadini ta' tini klassi. Jiġifieri inna xar snin issa li inna maħnix li aħna membri tal-Unjoni Ewropea, imma aħna maħastux li aħna parti minnkom, għanix f'Schengen, maħniġ għedin ingawdu bis-sistema ta' deroga tal-viza, allura aħna fuq di tal-rifugġati għanna rispettaw id-drittijiet u għidhom tistennew illi aħna nerfaw id-drittijiet tal bat minna ħatakom intom xestin li tagħmlu xolkom u terfaw responsabiltajiet tagħkom. Grazie, Sinjora Stevens. Grazie. L-industrija ta' turizmu mill-Amerika ta' fuq hija tiswa 60 biljun huwa veru. Ġvidan huwa ammont ta' sena sieħa ta' sportazzjonijiet tal-industrija tal-karozzi huwa ekwivalenti ta' dan bażikament. Dan jirbot ħafna fuq kemm importanti u xi saraħ fuq. Kien hemm eh, ħaġa tajba li għamilna dan il-posponiment ta' deċiżjoni għal tliet xhur ta' tliet xhur. Għax tina ċans li nasbu ftit, u ftejn. Fittaw tal-attakki fi Brussel, Pariġi, il-ristoranti, il-lukandi, kulħadd huwa affettwat, kulħadd huwa mill mod ibes u għana. Naqumna bżonni turisti. Jekk għana għodu namlu talbit tal-viza fuq il-turisti tal-Amerika u l-Kanada, sali naqas l-influss ta' turisti. Jiġifieri nappella l-partijiet kollha biex jippruvaw jifmu għadi u jkun hemm ċertu kompressjoni ta' mawl li jkollna qbil, grazzi. Grazzi, signora Sippel. Grazzi, jina nasaqbel ma ħafna mill-affarijiet minn kollegi li tkellmu qabli. Għan nitkellem dwar dak li qed Sofi Infeld illi dak li kum qed prezenta l-Kummissjoni hija eh, u tfassil tal-liġi ħażin. Ille, mhuwiex ija u rifjut li wieħed jifassal il-liġi, rifjut li jitu responsabilta. Imma dan hija xogħol tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni hija l-unika, l-unika istituzzjoni illi tista' tagħmel proposti ta' ħallijiet u sakemm nifhimha jien biex nifhem il-proċedura dawn huma obbligati illi jippreżentaw għad-delegatu. ma nixtieq li nistaqsi l-mistoqsija li jkun ma kienx iċipru Bulgarija u Rumanija ma forsi jissa wara l-attakki Franza u l-Belġu. Illi mandomx, mux għattiħallu għam jimmorru minar viza. Tasab il komissjoni ħat terġiġi bl-istess mod li ma naħsibx li huwa l-każ, ġifieri jiena qed li jkollna tweġġib ċari. L-istati li xtieq nagħti nara l-Istati Uniti u pajzi oħrajn jaħdmu fuq il-reċiproċità tal-viża. Jiena komunikazzjoni mill komissjoni di ma tinteressanix. Da mhux mod kif inti taqsam ir-responsabilità fuq livell Ewropew. U barra eh, de minnek meta nħarsu lejn il-problemi li hemm xi ċittadini pal Bulgarija u Romina u Ċipri oħrajn li ma jistgħux jivvjaġġaw mingħajr viża hija inaċċettabbli għax huwa inaċċettabbli biss abbażi tal-fatt li xi pajjiżi xi nies minn pajjiżi oħrajn li vjaġġaw mis-Sirja u Sudan u oħrajn issa ma jistgħux jivvjaġġaw mingħajr viża minħabba li żaru dawn il-pajjiżi qabel. U jiena naf personalment xi wħud minn dawk iċ-ċittadini li huma ġejn mill-Ġermanja li issa ma jistgħux imorru mingħajr viża fl-Istati Uniti. Mumiex ma jistawx jimur jaraw il-familji tagħhom u naċċettabbli dan. U rrid nara xi ħaġa li għad deċiżjoni iktar ċara mill-Kummissjoni sabiex naraw illi reċiproċità tal-viża tingħata. Grazzi. Issur Radev. Grazzi, eżis kollegi. Il-Bulgarija hija 12 sena membru tal-Unjoni, imma sfortunatament hija li hemm il-problema hija li hemm dak il-diskriminazzjoni tal-reġim tal-viża. Naridu nuru li hemm però solidarjetà nilqa l-inizjattiva tal-Gvern Kanadiż li faċilita l-viżas għal tammi tal-ċittadini -bul bulgari illi għandhom viza mill kanada u l-Istati Uniti. Nittamaw illi dan ikkun tal-ewel pass lejn id-neħija ta' din id-deroga fuq il-viza. U xan namlu biex inkomplu namlu dan il-negozjati ma' dan il-pajjiżi terzi? Meta nżommu għajnejna illi skont il-komunikat tiegħu ta' 12 ta' April kien qed jirreferi il-kwistjoni għal Parlament Ewropew u l-Kunsill bħala ksur tar-regolament fis-seħħ. Ġifieri meta dan ir-regolament ser jiġi implementat kollu kemmu fl-aħħar. Grazzi, Sinjora Holmeyer. Jina u koll, xtaqt nistaqsi l-Komissjoni biex taġi xie mod iktar konsistenti l n diskuttu għadin issa. U nistax n nifem din l lista ta' pajizi għalix ma tamiex sens. t-istaj jkun li għandek minn għandu raċi biex ta' tal viza u jħar oħrajn le. Ma nistax nifhem jindi. Għarfej, il-Kroazja e, e, n-trattaw għabdu ma' differenti mis-Slovakkja jew l-Ungerija jew l ġerbanja Jekk inti tibza li li jemma ħabbar reati jew kriminalità jew ħakun xi tip ta' problemi eh, ta' dan li ħaffetwaw l-Stati Uniti u l-Kanada minħabba ċittadini tal-Unjoni Ewropea, normalment il-kriminali mhux se jibvaw <laughs> jieħdu viża, jġibu viża. Jaraw daw jaraw kif jagħmlu b'kull mezz biex jitlu forsi jiksbu viża falsa jew jibidlu l-identità tagħhom jew passaport fals. Kollox jagħmlu biex jippruvaw jitlu, jiġifieri di tal-viża l-inqas mill-problema tagħhom. U jekk hemm dan it-tip ta' tħassib qed nitama li dawn il-pajjiżi jagħmlu proposti kostruttivi ta' kif ta' x'inhuma tħassib tagħhom sabiex il-pajjiżi jistgħu mbagħad jagħmlu ftehmiet magħhom. U għallu, u għem rida li dan jisej, u ma nxaqbatu taġi xie ta' melek, taqbatu taqtaħaw tajt le, u daw il-pajzi ma jistgħux jitlu daqshekk ma ma ma mhix aċċettabbli. U jina kontenta illi aħna qegħdin spalla ma spalla hawnhekk fil-Parlament tagħna fuq il-biċċa ta' xogħol xan aħna batu u s-sinjali tajjeb mill-Parlament. Grazzi. Xinu Jotova, nam mistoqsija il qosar Grazzi. Għandi mistoqsija, għand jina smajt bil-reqqa ħafna. Ma sax nisma, nifem eżattament ġela dawn l-ħar 24 xhur, kummissjoni xamlet? Il-negozjati x'jizbet? L-inek ħaġa li kizbet, jekk nit nifhem sew, jiġi ħagġa li fil veritat nara mod ċinika ħafna għaliex qed ngħidu li jekk aħna b'xi bot imorru kontra r-regoli tagħna mal-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea titlef u ċittadini ta' partijiet terzi ħajkollhom joqdu jaw għal vizas. Ehm, daw dan ma kopri id-drittijiet ta' ċittadini kolla, mhux itħares iċ-ċittadini kollha fid-drittijiet tagħhom. U xinu ma l-kondizjonijiet biex neħew il-obbligu għal-viza? U għafe ma sarx insolvuwa, funsolvuwa di. Xi tistennew il-Parlament? X'passi ser tieħdu fix-xhur li ġejjin biex inwettqu il-leġiżlazzjoni li intom ses adottajtu. Grazzi. Grazzi tassew. Ħammur lura għal Belinda Pike il-DG il direttur DG. Naħseb li jiġi tawnek kienet qiegħda tistenna tistenna direzzjoni mill-membri, ba' fil-reazzjoni tijek. In-nies jridu jisimaw l għaliex il-Kummissjoni mhux qed implementa l-liġi tal-Unjoni Ewropea din hija mistoqsija li qed ġiel il-membri parlamentari li jirrabjaw minn kull grupp politiku. Għalfej, mux għet jimplementaw l-atti delegati li kelkom t-prezentaw, tistaw tuġbu għab moċċar, nasab ħafna minna, isna għanna suspet li nafu għaxi, xa ma nixuq nismaw minn għandkom kena mistaqsijiet mistoqsijiet oħrajn ukoll minn ħatan tana di xi ħaġa li qed ħafna rabja hija xi ħaġa li ħannu segwitu tijaw ma' l koordinatur tana, koordinaturi tana biex rawx x'azzjoni nistaw nihdu, ma jekk jogħġbok tistgħu twiġbu din il mistaqsijiet fi konklużjonijiet ta' kongrazzi. Thanks very much, Chair. I will endeavor. Grazie, President. Iva, fil-fat ħan iprofa wieġeb dik il-mistoqsija. Ista, biex nibda ftit kommenti ta' sfond Bħal kulħadd f'dan il-Parlament, il-Kummissjoni taħseb li għandu jkun hemm reċiproċità sħiħa. Issa x'konna qed nagħmlu s'issa aħna? S'issa kellna diskussjonijiet mal-pajjiżi konċernati dan f'dan l-aħħar sentejn, eh, ħriġna komunikazzjonijiet lejn il-Parlament u l-Kunsill biex nikkomunikaw magħhom il-proċess li konna dejjin minnu. Issek meta ħajsa jedon l-aħħar 10 snin, fl-2005, 18 stat membru jew pajjiż tal-assoċjat ma' Schengen għafżawna li kien hemm tmien eh, stati terzi li kun qed jimponu rekwiżiti ta' viża fuq il-ċittadini tagħhom. Sfortunatament għandna ħames stati membri li għadhom affettwati mir-rekwiżiti tal-viża minn żewġ pajjiżi terzi. Però naħseb li kien hemm progress fil niksbu din ir-reċiproċità tal-viża. Dwar il-Ġappun, Eh, illi semmit eh, Sinjora Tania Fajon, il-Ġappun eh, stenda il-viza sal-Diċembru għad ċittadini rumeni. Il-vir palissa memx kas tal-reċiproċità il-Rumeni jistaw jivjaġġaw lejn il-Ġappun minnajr viza. Naturalment, din is-sitwazzjoni għadna qed nżommuha taħt monitoraċ u qed nittamaw illi dan kollu jiġi justis wara għal Deċembru tal-2018. Nista' nassigurakom illi l-Parlament, il-Kummissjoni, Il-Kummissjoni qed tibqa' tuża l-kuntatti tagħha li għandha mal-Amministrazzjoni tal-Kanada u tal-Istati Uniti qed nieħu gost nara illi hawn rappreżentanti mill-Amministrazzjoni tal-Kanada u tal-Istati Uniti f'dawn il-laqat, jiġifieri qed naddulhom anke l-messaġġ eh, tal-Parlament. Il-Kummissarju tiegħi jitkellem mal-kontropartijiet tiegħu fil-ġimgħat li li għaddew u qed nistennew li kunem iżjed kuntat fuq livelloli fil-ġimgħat li ġejjin. F'dan l-istadju l-Kummissjoni ma resqitx għat eh, delegat. Iva leġislazzjoni hija ċara, Sofi Intfeld semmit eh, regolamentazzjoni aħjar fil-fat jekk nħarsu lejn l-aħħar interistituzzjonali dan jitlob illi jkun hemm konsultazzjoni mal-parti interessati fit-tfassil tal-atti delegati. Iġifiri, għatt eh, delegat mux soltu li jitressaq bla ma jkunem ċertu tħejjija liħ. Nasbu l-importanti li l-Parlament u l-Konsil jesprimu ruħu fuq din il-kwistjoni. Il-leġizlazzjoni tajt li l komissjoni għanda tressaqat delegat imma għand eh, tistipula wkoll hemm il-possibilità għal waħda mill-istituzzjonijiet li timblokka dak l-att delegat. Jew il-Konsilju l-Parlament jista' jieħu azzjoni unilateralment. Naħsbu illi tamel sens li dik id-diskussjoni nagħmluha issa eh, f'dawn it-tliet xhur li ġejjin biex din il-kwistjoni intemmu hemmhekk u għalhekk qed nitolbu l-opinjonijiet tagħkom fuq is-sustanza ta' dan is-suġġett. Qed nifmu l-opinjonijiet tagħkom dwar xtajt il-leġiżlazzjoni, ħana nafu xtajt il-leġiżlazzjoni, Pero nixtieq ukoll l-opinjoni tagħkom dwar kif nistgħu mmexxu l qudiem tajnikom l-ewwel evalwazzjoni tagħna dwar l-impatti u se jkun hemm ftit impatti u naqblu kol li mhux aċċettabbli illi għat hemm pajjiżi terzi li qed jimponu viżi fuq xi stati membri tal-Unjoni Ewropej tal-Unjoni Ewropea meta aħna ma nitolbux viżi minn għandhom. Ġifieri kif inti President fil-bidu dinja kwistjoni kontroversjali ħafna qed nifhmuh dan u nixtiequ li jkollna dialogu magħkom u mal-Kunsill f'dawn it-tliet xhur ġejjin. Grazzi President. Thank you very much. Grazzi ħafna nara li memx kontroversja fil-komitat tal-libe, aħna kollha tal-istess fema. Mintomx t-implementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea, stajtu għamiltu konsultazzjoni, laqas bis restaqtu għad-delegat, ġgħri għawek għanna opinjoni ċara aħna. Issa l-kwistjoni i xħan għamlu dwar dan. Dika xaħġa illi eh, iridu jiddeċidu l-koordinaturi tagħna u ma jdumux wiz biex jiddeċidu għalix aħna n opinjoni li xemmi ambigwa. Sofja għandek xie punt ta' ordni jew? Mela, il-Komissjoni qed tajt li jena minix konvinta, komissjoni tajt, Iva, maħna l-ewel għanna bżon nikkonsultaw. Nassumi jena illi l-entom smajtu d-dibattitu. U l-mid-dibattitu ħareċ ċar li jem konsensus wisa att delegat, Naħseb li issa l-Kummissjoni għandha tressa għat delegat kemm jista' jkun malajr. Dana ma mhux dak il-messaġġ ħadd mill-Kummissjoni. Eh, iva jenak biss nista' nikkonkludi minn dik li qalet il-Kummissjoni. Il-President jgħid jiena mhux dak il-messaġġ li ħadd mill-Kummissjoni, ma forsi l-interpretazzjoni tiegħek taqxejn differenti permetti li konkludi naħseb hekk mhux hekk kienet tajt il-Kummissjoni. Grazzi il kummissjoni grazie Belinda. Issa rridu niddeċiedu. Le, eh, jina naqbel miegħek li l-Kummissjoni jekk qalet, però naqbel ukoll ma' Sinjura Intfeld, naħseb li l-Kummissjoni għandha tajt affarijiet oħra. Iva, naħseb li eh, kullħat jaf eh, xanda tajx suppostajt il-Kommissjoni, għajt il-President, eh, jek tidu nistaw nieħdu kikra kafe u noqdu komplu diskutu għawek, ma rridu nżommu daqxejn ambjent formali kemm jista' jkun. hemm xi kwistjonijiet illi kollha kemm aħna naqblu fuqhom u il-koordinaturi ser ikun l-inkarigu tagħhom illi eh, joħorġu bis-soluzzjoni u jwieġbu dawk il-kustjonijiet illi tant qegħdin ikiddu xi membri eh, hawnhekk. Grazzi għal darbohra il-Kummissjoni. Grazzi. Mela ngħaddu issa għal punt 6 fuq l-aġenda suġġett differenti għal kollox, e, sustanzi ġodda psikoattivi li dawn ikunu suġġetti għal miżuri ta' kontroll. Is-Sur Boni huwa il-relatur. Dawk li seri joħorġu mis-sala joġobhom fil-kwiet. Mela, wekk qed nikkonsidraw abbozz ta' rapport, fis-7 Aprili MCDDA u l-Europol preżentaw it-tieni eh, rapport tagħhom dwar is-suq ta' drogi l-Unjoni Ewropea lill kumitat tal-Libi. Ħna informati l-Awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea issa qegħdin jagħmlu monitoraġġ ta' iżjed minn 560 il-sustanza psikoattiva. Il-Kunsill iddeċida li għandu jkun hemm limitu ta' tliet xhur sabiex il-Parlament iresaq l-opinjoni tiegħu fuq ehm, li dawn is-sustanzi psikoattivi ġodda jkunu suġġetti għal miżuri ta' kontroll. Biex jispjegalna iżjed dwar il rabbozz tal-rapport tiegħu, għanna rapporter ma' sur Boni. Nadilek il-kelma. Grazzi, President, kollegi. Nixtieq nagħmel prezentazzjoni qasira dwar ir-rapport tiegħi fuq il- deċiżjoni tal kunsill fuq il-sustanza ġdida imsejħa Alfa PVP illi tissejħu ukoll ġili gravel. L-Alfa PVP ġi evalwat mill-Kumitat Xjentifiku tal-EMCDDA u ħareġ eh, rapport ta' evalwazzjoni tar-riskju illi tressaq lill kummissjoni u lill konsil fis-27 ta' Novembru tas-sena l-oħra. X'kienu il-riżultati eh, prinċipali? Dan ir-rapport jgħid illi l-alfa PVP huwa eh, psikostimulant qawwi ħafna din is-sustanza instabet fit-28 stat membru kollha kemm huma kif ukoll fit-Turkija, fin-Norveġġa u il-maġġoranza ta' din is-sustanza importata miċ-Ċina. Ġew irreġistrati 115 il-mewta u 101 u design l-intossikazzjoni serja fit tmien stati membri. Issa Eh, dan eh, sustanza jantużata wkoll għal skopijiet veterinari. Din is-sustanza eh, ġiet introdotta fis-suq fil-bidu tas-seklu 21. U miex imnizla fil-konvenzjoni tal-ġus maquda tal-1961 fuq il-drogi, fuq il-sustanzi narkotiċi, jew inkella fuq il-konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Uniti fuq il-sustanzi psikotropiċi. Bħalissa din is-sustanza mhijiex qiegħda taħt evalwazzjoni u ma sar li tirix evalwazzjoni mis-sistema tal-ġnus maquda illi hija wkoll kondizzjoni għal eh, regolamentazzjoni taħt is-sistema tal-Unjoni Ewropea. Skont eh, l-evalwazzjoni tal-EMCDDA din is-sustanzja perikoluża u tista' tikkawża kondizzjoni imsejħa excited delirium Il-kondizjoniet kollha biex nintroduċu miżuri ta' kontroll issa u ġbir nissuġġerixxi illi napprovaw il-deċiżjoni, la bozza deċiżjoni tal-Kunsill dwar din is-sustanza. Grazzi lis Surboni. Suġġett li affaxxinani għall-aħħar. Zgur li interessa ħafna nkal dawk il-kollegi li jifmu f'dan il-qasam. Mela, ħana dir kelma li shadow reporters l ewwel nibda mis sinjura Anna Head. Tixtieq tintervjeni? Anzi, kollegi, skużawni, ħana melek, kull min jixtieq intervjeni għamil sinjal. Imma nixtieq inġiel il-ħadd biex jitkellem. Mela, ser eh, nħabbar li għanna skadenza żewġ xi tres u l-emendi l-25 ta' April. Hemm xi ħaġa ħajt tixtieq Sur Surboni. Le, mm, ħanistenna l-emendi jgħid is-Surboni, però minħabba s-suġġerimenti u l-analiżi li tresqu mill-li MCDT għaj naħseb li kollox huwa pjuttost ċar. Naħseb li issa wasanna biex immexxu. Iva ħna nafdaw fil-kapacitajiet tiegħek fuq dan is-suġġett jgħid il-President. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi. Tajjeb mela naddu għal punt seba' Niskuża ruħi, għaliex domna ma introduċejna dan il-punt fuq l-agenda, imma se nieħu gost li se nitrattaw illum qed nitkellem fuq il-missjoni t-Turkija e, bejn it-8 u l-11 ta' frar ta' din is-sena. Naħseb importanti illi il-komitat tagħna kellu din il-missjoni Turkija brabta mal-kriż ta' refuġjati. Ma nisa ngħaddi il-kelma li Sinjura Gijom li hija kienet il-kap ta' din il-missjoni biex tippreżentanna il-abbozz tar-rapport tal-missjoni. Mbagħad wara ngħaddi il-kelma lil kollegi illi parteċipaw fil-missjoni jew dawk li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-punt. Silvina dilek il-kelma. Si, Monsieur le Président, nous avons très peu de temps pour, pour cela, mais donc on va essayer d'utiliser. Grazie. Għan prova nmexxi fil-kien eh, jista' jkun mod imħafef. nishtiq nirringrazzja l-kol min kien parti tal-mission, nasab li kien ambjem ta' sew sabiħ, kan simpatku, morna tajjeb flimkien. Ringrazzja l-kol min kien parti tal-Libel, u anki Katrin Uber li kienet u kol, għalja dawnek u kol, Katrin kolla, Katrin bħala waħda li zammetinna l-ħin fl-organizzazzjoni kienet il-loġistika wara kollox, ġiviri ta' sew ringrazzjaw ta' kollox u anki tim tal-interpreti li ta' sew ħafna anki il- dak li kien il-sistema ta' komunikazzjoni. Issa, aħna nafu illi Kenem il- persuni ta' rifugġati mit-Turkija u jgħatikonu ħafna pis fuq il frontiri u anki qabel il-ftajjima Turkija l-Unjoni Ewropea kienem intervenzi dikinu kienu meħtieġa. Fankara għajna ċertu indikazzjonijiet u informazzjoni importanti, kienem informazzjoni fuq il-żera taran u kol kontatti ta' partijiet kollha interessati fuq il-post, um, NGOs per eżempju. U barra minnek il-żjara tal- tal-autoritajiet u l-kontat tal persuni li kienu marbuta mal-rifugġati. Xoħotu minnom huma rifugġati li bilju mal-barra mill-kampijiet tal-autoritajiet torok, jgorganat mal-autoritajiet torok. Dawn huma f'sitwazzjonijiet ta' sew estremi ta' għadam fil-verita l-NGOs għet jimlu għafna xogħol fuq il-post imma mbagħad hemm differenzi tal-awtoritajiet differenti skont il-lokal il-reġun jekk fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali fit-Turkija. Jekk hemm għandhom interessat kom iktar informazzjoni, ma nix nidilkom fuq fuq dan ir-rapport jindika li l-konflitt u uh, li ntejbu kusini tal-konflitt u ma jkunx hemm u jkun waqfin tal-ġlied huwa essenzjali. Jekk għan tejbu sitwazzjoni ovvjadi. Imbagħad hemm l-involviment tal-awtoritajiet torok fid-diversitajiet għal-mod kif jirċievu s-Sirjani fil-territorju tagħhom. Hemm sforz konsiderevoli, però ovvjament dan kollu ċertu effetti u konsekwenzi fil-mandwar u fil-ċittadini tal-mandwar. Allura għandna bżonn li jkun iktar kooperazzjoni bil-Unjoni Ewropea Turkija aktar minn qatt qabel fuq tar-rekord barra minn hekk nixtieq ngħid li biċċa kbira palma qed tarbar ħabiċa kbira ta' rifuġi li mhumiex fil-kampijiet kif qed diġà. U allura għandna bżonn illi konna appoġġ kbir biex dawn joħorġu mill-prekarjetà l-ewwel net il-fatt li m'għandhomx saqqa fuq rashom, li m'għandhomx ikel, li m'għandhomx skola, li m'għandhomx aċċess għall impjek li eh, hija importanti għalihom u hija xi ħaġa li tassew tmislek qalbek. Il-tlet eh, biljuni li marrut lej Turkija għandhom ikun hemm iktar kontatt magħhom fuq il-post mal-NGOs, mal-awtoritajiet, servizzi ta' kontroll u monitoraġġ, ma' eh, applikazzjoni iktar imferxa, eh, għajnuna li li sasal iktar biex tipprova tilħaq lil kulħadd. Il-World Food Program u l-UNHCR il-fatt li qegħdin fuq il-post ikunu fuq il-post huwa essenzjali. Għabalissa issa l-fondi għal dawn l-organizzazzjonijiet Eh, nizlu ħafna u dan kellu impatt negattiv fuq il-ħajja tar-rifuġġati fuq il-post. Nasab li l-affarijiet forsi tintiebu kemm xejn daw l-aħħar ftit żmien u rridu nkomplu naqsmu fuq naħdmu fuq il-relokalizzazzjoni u l-risesmizzazzjoni anki jekk li settimem membru tanċet juru ħedġa illi ikunu valuti barra minnek. Palmant għal ukoll Nħabba li jimżommum ħafna informazzjoni fil-rapport, musa noqgħod nidħol fil-qaqat kollha ma l lessa li nilqa' il-kommenti wkoll ta' minn kien ukoll fil-mission. Kien hemm kollega oħra li u kollam da kollega fuq il-verifika tagħha tal-kontrolli li kien hemm minnaħa tal-UNHCR. Dak fuq fuq kif naħsebha fuq dil kwistjoni. Grazzi. Okay, thank you, thank you very much, Sylvie. Grazzi, Sylvie. Għandi żewġ kollegi li jixtieq jitkellmu Anna Marija u tani Fajon. Min jixtieq jitkellem iżjed fuq dan? Mem ħadd iżjed tajjeb mela lista nagħlqu hemmhekk. Mela Anna Marija. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja lil Silvi tal- ħidma tagħha u grazzi anka lil min kien hemm iżjed fuq dik il-missjoni. Hija missjoni importanti u naqbel anka mal-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Naħseb li huwa importanti illi nirrikonoxxu l-isforz kbir li qed jagħmlu l-awtoritajiet tat-Turkija sabiex jilqaw 3 miljun eh, refuġjat b'dinjità. U li għanna bżon namlu iżjed fil-komunità ospitarja sabiex eh, najnu ikun jistaw jajnu l-refuġjati. Fl-ħar jiena kont l-unika membru parlamentari eh, prezenti fil-din iżjara f'Ankara. Ġbir jiġifieri nixtieq inżid żewġ punti oħra illi naħseb li ħarġu minn dak il-laqat. L-ewwel net, il-fukajna fuq eh, l-installazzjoni minn ġtid. dak huwa messaġġ prinċipali li ħareġ mill-UNHCR. Jekk iżidu l-installazzjoni mill ġdid dan huwa mod sikur u ċar ta' kif insolvu eh, dina il-kwistjoni. Dana kien punt importanti ħafna li għajmu maħna fil-fatt għamilna ħafna biex naraw xista jisir iżjed dwar din installazzjoni mġdijt, ġdid ġifiri, meta nitkellmu dwar eh, rotot siguri eh, għal refugġati qed nitkellmu dwar installazzjoni mill-ġdid. It-tieni aħna rajna kif eh, il-UNHCR taħdem flimkien mal-qasam sabiex t-identifika refugjati toħdulhom il-marki ta' swaba, millom eh, laqat ta' evalwazzjoni individwali ma' dawk l-applikanti tal-azil illi mhumiex Sirjani. Hija sistema tajba ħafna li qed iħadmu huma. X'qed tagħmel allura l-UNHCR? Flimkien mat-Turkija qegħdin jaqdu flimkien id-databases illi għandhom skont standards internazzjonali u qed tagħti qed tissaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Turkija Mela dawn ser ikollhom database armonizzata bejnietom u naħseb li dan huwa il-messaġġ prinċipali tiegħi illi infittxu modi kif niżviluppaw metodoloġiji illi jistgħu jkunu standard komuni fl-Unjoni Ewropea illi jkunu jirrispettaw anka l-standards tagħna u regolamenti tagħna dwar il-ħarsin tad-data naħseb li jkun importanti ħafna lina illi ikon naċċess għal din informazzjoni kun nistgħu naqsmuha bejnietna. eżempju, refugjati li ġejjin mit-Turkija għal Greċja dawn eh, jitneħew mir-reġistru tal-UNHCR meta dawn jaslu fil-Greċja nistaw nibnu b'xi sistema ta' rikonoxximent mutwu fejn ikonna interoperabilità tal-databases, dan huwa proċess naturalment mhux se jsir millu għall-għada, però ikun tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea tiffoka dwar dan għaliex aħna meta dawn jaslu fil-Greċja nerġgħu nibdew kollox mill-bidunet. wara minn hekk inkunu qed niġġieldu wkoll l-legalità u anka sabiex il- tfal ikunu nistgħu ndaħluhom anke f'sistema ta' Eh, kura iżjed malajr. Grazzi. Grazzi, kummenti jutri ħafna. Tanja, grazzi. Mm, Ringrazzja lil Silvi li kienet president eccellenti tad delegazzjoni u grazzi ħafna anka lil kollegi kollha li organizzaw din iż-żjara li għamilna fiċ-ċentri fit Turkija. Aħna li rajna kien l-aħjar lat ta' situazzjoni li jem, għaliex konna f'kamp ta' refugġati jemmek illi eh, imbena b'mod partikolari għal dawk ir-refugġati li zjed vulnerabli, ġifiri kien kamp strutturat tajjeb, organizzat tajjeb immens. Pero kif jgħid ir-rapport, eh, dana huwa biss 10% ta' 7 8 miljun refugġati li hemm fit-Turkija eh, bħalissa f'kampijiet il-bqija l-oħrajn qed jgħixu barra fit-triq. U naqbel li l-awtoritajiet torok għamlu ħafna biex jilqaw għal din is-sitwazzjoni. Però meta tiddiskuti magħhom joħroġ biċ li f'dawn l-aħħar ħames snin aħna ma tantx konnet najnu. U għalija kien xokkanti bċertu mod meta diskutejna mal viċ ministru għall affarijiet interni dirli u jiena saqsejtu dik il-ħabta il-frontiera ma' Sirja kienet maluqa u kien hemm ħafna nies li qed jistennew biex jaqsmu lejn it-Turkija. Lura jiena saqsejtu għatlu x'beħsibkom tagħmlu jekk ħajinġemgħu in-nies mal-frontiera. U għal jekk triduhom ħuduhom, dawn mhux problema tagħna. Ġifieri tani risposta eh, ċara ħafna, diretta ħafna, forsi krudili u kollu, emmek stajt inħoss li hemm għasta ta' fiduċja bejn it-torok u l-Ewropej. U din hija mm, problema oħra. Naqbel ma dak kollu li hemm fir-rapport, xtaqt nagħmel issa żewġ punti. L-ewwel net. Dak dak il-ħabta l-ikbar tħassib għal diplomatiċi Ewropej kien jekk ux veru illi l-Unjoni Ewropea ser talloka 3 biljun euro. Dik il-ħabta fuq 3 biljun euro konna qed nitkellmu. Ġifieri jekk ux veru ser jiġi allokati u kif dawn ser jiġu implementati fil-prattika. E, ma konniex nafu eżatt min ser jħossib dawn il-flus, min ser jamministrom, naturalment kellhom jgħaddu mill-ministerji, imma kif dawn ser jaslu fejn għandhom jaslu. jaslu Aħna rajna li hemm numru ta' organizzazzjonijiet illi jieħdu ħsieb iqasmu l-ikel, pereżempju jagħtu kards ir-refuġjati biex daw permezz tagħhom ikunu jistgħu jiksbu l-ikel, però nuqqas ta' fondi. Dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali eh, xkur ma jemlu jitimaw lin-nies. U aħna zorna wkoll familji illi qed jgħixu fil-bliet, saħansitra hemm ċertu bliet fin-nofsinhar tat-Turkija li saru prattikament bliet tas-Sirjani għaliex qasat hemm torok jgħixu hemmhekk. Waħda mill-laqat li kellna mal-NGOs, kulħadd wera li huwa mħasseb dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija. Għaliex is-sitwazzjoni sejra mill-ħażin għall-ar qed kien hemm x'nijad dak iż-żmien li kien hemm miljun u nofs ehm, il tork li kien spustat internament minħabba l-fatt li ta' il-ħabta għatem hemm reġgħu attakki minna eh, tal-Kurdi. U għalhekk li t-toro kull kurdi qed ikollhom jitilqu mill-villaġġi tagħhom. Barra minn hekk m'hemmx rispett minoritajiet, m'hemmx eh, il-mezzi tax-xandir m'għandhomx mm, ħelsien. Iġifiri kien hemm sitwazzjoni anke li politikament kienet instabli ħafna. Eh, għal min kien instabli, kien konsidrat instabli l-pajis dika kwistjoni oħra, imma eh, f'pajis bħal dak il-krizi eh, ta' refugġati komplitar il sitwazzjoni Signora Griesberg. Grazzi. Silvi, Anna Marija u Tania kienu edin ifakru tajjeb ħafna l-elementi essenzjali ta' din il-missjoni li kienet xi ħaġa passjonanti għalina li għawtina qalbna li għenitna biex nifmu l-sfidi ta' gbar tant ta' din parti ta' dinja. Mm, ħaġa traġedja li wkoll m'għandax taqsam magħna l-Ewropej. Interessanti kienet ukoll għaliex aħna konna fil frontira tas Sirja. U dawnu huma partijiet eh, tar reġuni ta' Turkija li kienu daq liktar mimsusa u mil quta minn din it-traġedja. Nirdu fakru koll ftejmi li kienu ma' Turkija qabel kien ta' 3 biljuni. Diskutajbni għadi u kena ċans li grazzi għall-organizzazzjoni, grazzi li Sur Robern, Nikolatom, u Evangelika tal-paċenzja tagħhom ringrazzjom minn qalbi Marija ximda, kellna bżon ninsibuha u għax intilfet u jew għot meċina l-emmula u l-qogħdu mur nixru waraja. U eh, tajjeb ukoll li jitkellimna mal-NGOs, anki ma' diaspora ta' Sirja, tkellimna kena eh, l-onur li nitkellmu magħhom u li nintaqgħu magħhom anki l-assoċjazzjonijiet u uffiċjali ġifieri tassew. Eh, L-obbligi aħna nafu x'inhuma. Mm, jiddiġant qal ħafna naqbel fuq tal-kwalità tal refugġat tal-ħajja tal-refugġati, l-organizzazzjoni ewlenija franċiża li ħsib daw l-affarijiet fi Franza. Ma qasbis l-istess kwalità tal-li għandhom it-Turkija u jixtiequ jaru t-Turkija. Imma morru fil-kampijiet ta' kiliet ġifiri mort erba' snin u nofsilu, istarġajt mort erba' erba' snin, rajt Najnejja kemm il-pożizzjoni diplomatika u politika ta' dan il-pajjiż bili huwa Turkija hija Turkija wasset bidla kbira għaliex ferba snin u nofs laqgħu ħafna ħafna Sirjani, bosta Sirjani li kien qed jiġru mill-gwerra u l-vjolenza. Il-torok eh, jikwalifikaw dan il-lajnuna mm, li bħala xi ħaġa li inti tilqa l ħuk u ma jitolbu xejn mill-Ewropa għaliex eh, hija eh, ħagġa ġiviri, ġifieri għonek hawnhekk qed nitkellmu li biex ipattu qegħdin nitkellmu fuq esħobija ta' Turkija l-Unjoni. Ma' di ma' Di xtaqsa. Di. Amma xtaqsa, ma fatt li Turkija ta' sew mill għaliex għandhom album tajba qed jilqgħu dawn il-nis li għandhom bżonn il-għajnuna. U nirridu koplu nisqu li l-għajnuna Ewropea tkun immirata iktar fuq il-post, iktar għal il-rifugġati u biex Nfakkar li irridu approfittaw minn din il- fatti li din il-missjoni poġġet inna f'perspettiva, tatna perspettiva ta' x'qed jiġri. U għana nisfruttaw din biex eh, niftakru li dawn huma sfidi li huma komuni magħna. U allura nistaw nelbuhom imma biss jekk istati membri jaħdmu kollha bl-istess mod id fit. Grazzi. Grazie ħafna lil kulħadd u Silvi bħala il-kap ta' dik id-delegazzjoni. Eh, dawn ir-rapporti morru għand il-President Schulz u l-Konferenza tal-Presidenti u jina nishtiq najt li dawn ir-rapporti jagħtu valur inti intom qed titkellmu dwar l-organizzazzjoni ta' dan, imma jiena tallimt mhux ħażin l-aktar fuq l-organizzazzjoni, imma għal dawk il-membri li ma kinux preżenti intom irrappreżentajtuna verament mod tajjeb post u żmien qasir dak nitkellmu fuq fraru, u kienet ta' għajnuna meta nħares li il-kummenti Segretarjatu anka l-ammont ta' xogħol li jidħol f'dawn id-delegazzjonijiet nieħdu gost nisimgħu rapport tajjeb bħal dan. Grazzi ħafna jina ċert li ħanżidu valur li diskussjonijiet fil-ġimat li ġejjin ukoll. Grazzi ħafna. Issa. Għanna punt iħor t-il eh, fuq l-agenda l-punt 8 għanna l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lejn il-Parlament lejn riforma tal-sistema eh, komuni għall-azil u ntejbu il-toroq legali lejn l-Ewropa. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ġiet pubblikata fis-6 ta' April fukat fuq żewġ suġġetti differenti ma marbuta bejnietom fuq id-dibattitu kurrenti fuq immigrazzjoni minn naħat jipproponi possibiltajiet ta' riforma ta' CEAS il-Sistema Komuni Ewropea fuq l-Azil, mod partikolari dwar revizjoni ta' sistema ta' Dublin. Ma minn naħal oħra tissuġġerixi numru ta' miżuri li issaħħu l-migrazzjoni legali lejn l-Unjoni Ewropea mod partikolari dwar revizjoni ta' direttiva tal-Blue Card. Mela l-Kummissjoni l-lum ħat prezenta dawn il-proposti sabiex ikonna skambju ta' opinjonijiet li għennet il-diskussjoni ħat foka fuq kif il-CEAS jista jittejjeb l-aktar għal dak li huwa il-sim tal-pis u s-solidarjetà. Ehm, u għal din diskussjoni nistaw nilqaw il-rappresentant mill-EASO eh, Jean-Pierre Schembri. U fit-tieni round ħanifokaw fuq it-toroq legali lejn l-Ewropa. Mela, l-ewwel, Sur Nielsen, għaw jgħat, Iva? Mela, l-ewwel ħanaddi l-kelma l-Sur Nielsen biex jiprezenta l-possibiltajiet għal-riforma ta' Sistema Komuni Ewropea l-Azil. Imbagħad naddi il-kelma l-Sur Xkembri. Imbagħad nieħu il-kummenti minant membri ewlenin u rapporters differenti ta' files differenti. Mela intom il-kol parti minn dibattitu strutturat. Mela, ħanerġa nispiegalkom. L-ewel Sur Nielsen, un-bat il-Sur Xkembri, un-bat il-membri kolla differenti li huma il-rapporteurs ewlenin. Un li huma involuti fil-files differenti. Mela, il-Sur Nielsen l-ewel. U dan huwa punt twil għanna ħafna kellima għalek nitlobkom it-tawlux. Kemm għandhom xi sitt minuti, mhux aktar minn sitt seba' minuti. Uh, thank you, Chair, and thank you for this opportunity to present. Uh... Grazie ħafna, Sur President, li tajtna dan l-opportunità li prezenta din komunikazzjoni tant importanti, ħan iprofa nitkellem fil-qosor kemm inti tlabtna. Għalek, fil-waqt li fil-stadju kurrenti irridu nifukaw fuq periodu qasir fuq l-implementazzjoni tal-ħafna miżuri li ħadna f'dawn l-aħħar xhur biex nindirizzaw il-kriżi u għacċaru ukoll il-kriżi u rietna li aħna għanna djufijiet strutturali fil-qafas ġenerali għas sistema komuni Ewropea għall azilu Rridu nindirizzaw dawn id-djufijiet, għanna bżon odo ġodda, għanna bżon nindirizzaw dan din dan il-qafas fuq medda medja u twila ta' żmien rridu naraw ix-xenarji kollha dwar l-influssi u l-pis fuq l-Unjoni Ewropea Kif ukoll irridu nagħmlu xogħolna biex nħarsu u nipproteġu l dawk li qegħdin ifittxu għal ażil irridu nibbażaw ruħna fuq il-prinċipji ta' ġustizzja bejn l-istati membri, ġifieri nkunu ġusti bejn l-istati membri, nkunu ġusti lejn lil dawk li qegħdin ifittxu l-ażil, irridu nassiguraw li jkun hemm toroq siguri u legali lejn l-Ewropa biex ikonna sistema li ma tinkoraġġixx Eh, eh, flussi irregolari jew imħarbta ġifiri konna sistema li tirrispetta bisħiħ id-drittijiet fundamentali ta' daw kollha qegħdin ifittxu l-azil u rifugġati. Għalek, edin niprofaw nrevedu l-elementi kolla ta' sistema komuni Ewropea għall li għanna illum, għanna identifikajna ħames prioritajiet, għanna nkunu għedin naħdmu fuq proposti ġodda, l-għoned biex nirrivedu il-sistema ta' Dublin, it-tini ned biex nadattaw l-użu tal-database Eurodac, it-tillet biex ikonna konverġenza akbar u trattament ugwali ta' kif il-stati membri deċidu fuq l-applikazzjonijiet għall-azil. Ir-raba sabiex ikonna għafa saħjar li jippreveni moviment sekondarju bejn l-istati membri u it tinin il-ħames punt kif nistaw insaħħu il-leazu. Mela fil-qosor fuq il-ħames priorità li ewwel net fuq Dublin, dak li nistaw naraw illum hija li għanna sistema li miex jew ma kienieċ id-dizenjata biex tassigura il-sim ta' responsabilta' E, maqsum bejn l-istati membri. Din jalla ħaġa li rridu narawa. Tini net rridu naraw il-kwistjoni ta' jekk għandix ħanżommu il-kriterji attwali li ġifiri l-ewwel stat membru fejn jidħlu l-rifuġati huwa e, l-istat membru jibqa' responsabbli rridu nbidluha forsi ma' xi ħaġa oħra, rridu naraw ukoll kif nistgħu nerġgħu nfasslu l-Dublin mill-perspettiva li nimitaw il-ċaqliq sekundarju li rajnieh fuq skala kbira tul l-2015 U mill-perspettiva tagħna dawn il-problemi strutturali li aħna rajna s-sena li għaddiet ma jistawx jiġu meluba biss b'infurzar aħjar tar regoli eżistenti rridu nirrevedu kol il-prinċipji u l-qafas li fil-fatt għanna. Għabbażi ta' dan, fuq Dublin aħna identifikajna żewġ possibiltajiet, eh, nxiequ nisimaw l-opinjonijiet kemm tal-Kunsil kif ukoll tal-Parlament qabel ma niddeċidu x'tibta proposta għandna nippreżentaw. L-ewwel waħda hija li xorta waħda inżommu il-kriterji bażiċi li għanna issa inkluż ir-responsabilità tal-ewwel stat ta' dħul, eh, imma li il-sistema eżistenti tiġi supplementata bil-mekanizmu ta' corrective fairness li tippermetti li nadattaw il-qsim ta' responsabilta bejn l-istati membri forsi nieħdu ispirazzjoni anka mill-proposta għal mekanizmu ta' rilokazzjoni ta' krizi li l-Kummissjoni preżentati sena li għaddiet. Tini, possibilità hija bidla eh, aktar fundamentali fejn Eh, inneħħu din ir-responsabilità tal-ewwel stat membru u jkollna eh, ċavetta ta' allokazzjoni, tabella ta' allokazzjoni. Ġviri, jaslu fej jaslu, japplikaw fej japplikaw, xorta waħda jkun hemm sistema ta' redistribuzzjoni biex nassiguraw li jkun hemm tqassim Eh, ġust. U din tfisser bidla kbira. Issa għal dawn iż-żewġ possibiltajiet nistgħu nibnu varjetà kbira ta' ħafna sotto opzjonijiet u possibiltajiet waħda mill-kwistjonijiet ewlenini għadik ta' prinċipju nixtiequ nisimgħu mingħand il-Parlament u l-Kunsill x'inhuma l-opinjonijiet tagħkom fuq liema minn dawn il-possibiltajiet għandna immorru għalihom u mbagħad nibnu fid-dettall il-proposti rilevanti li għandhom jiġu preżentati. Issa fil-qosor fuq il-prioritajiet l-oħra l-Eurodac din irrid tiġi adottata, adattata skont il-lażliet li nagħmlu fuq Dublin biex tappoġġa din il-prassi, aħna ħankur qegħdin naraw ukoll kif nistgħu nestendu l-iskopu l-użu tal-Eurodac anka biex niġġieldu l-migrazzjoni illegali kif ukoll nappoġġaw il-politika ta' ritorn. It-tielet u r-raba' Eh, priorità fuq il-konverġenza u il-prevenzjoni tal-ċaqliq eh, sekundarju. Aħna rridu nirrevedu is-sitwazzjonijiet attwali fuq anka il-kondizjonijiet ta' akkoljenza. L-lum naraw problemi għaliex xanka jekk dawn id-direttivi huma riċenti eh, u hemm rati ta' rekonoxximenti differenti bejn l-istati membri, status differenti li jingħata lil applikanti għall-azil, kundizzjoni ta' akkoljenza differenti, eccetera. Ġuj bażikament aħna ħankunu qegħdin naraw il-possibilità li nżidu l-armonizzazzjoni e, fit-tlieta li huma sabiex inkunu nistgħu nipproponu li nittrasformaw il-proċedura u id-direttivi e, sabiex nassiguraw li jkun hemm applikazzjoni uniformi u mm, l-emendi li kunu immirati anka fuq id-direttiva tal-kondizjonijiet. Mela l-aħħar priorità ħanħallija f'idejn dejn l-EASO, għal-kollega minn l-EASO, biex naraw kif nistaw nsaħħu l-Aġenzija b'mod ġenerali fl-elementi kollha. Issa għabbażi ta' dan, nixtieq ngħid li aħna lest nisimgħu għandna skadenza qasira biex inħejju dawn il-proposti ma issa il-moment kruċjali nixtiequ li konna kontribuzzjoni minn għandi żewġ istituzzjonijiet sabiex ikun jistgħu jgħinuna biex inħejju il-proposti tagħna. Grazzi ħafna, ngħaddi l-kelma lis-Sur Xkembri. Grazzi, Sur President, membri onorevoli. Nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel nett tal-li stidintu l-Aġenzija tagħna għal din id-diskussjoni, direttur tiegħi sfortunatament ma setax ikun preżenti minħabba li kellu kwistjoni oħra e, u talab li niskuża ruħu, niskuża ruħu. Jiena għandi il-komunikazzjonijiet u relazzjonijiet tal-partijiet interessati fiħdan l-Aġenzija nixtieq nagħtikom informazzjoni dwar l opinjoni tagħna dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li naħseb diġà smajtu ħafna fuqhom. Imma forsi l-ewwel nistgħu nitkellmu fuq il-kuntest ġenerali intom tafu li il-waslit fuq skala kbira poġġew ħafna pressjoni fuq is-sistemi ta' azil tal-istati membri kif ukoll fuq is-sistema komuni Ewropea għall-Ażil li anka sa l-20 ta' Lulju tal-2015 waslet l-iskadenza ta' trasposizjoni fil fad dal-waqt nilħu l-ewwel sena l-ewwel anniversarju. Jiena naħseb li l-kol nistgħu naqblu li l-EASO issa twaqfet bħala attur eh, importanti biex tindirizza din is-sitwazzjoni li għandna illum jiena naħseb li biżejjed ngħidu li Sa tmim ta' din il-ġimgħa ħajkonna madwar U 250 ah, uffiċjal edin jaħdmu fuq l-implementazzjoni tal ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u r-rilokazzjoni fil-Greċja u l-Italja. U din hija xi ħaġa impressjonanti speċjalment meta nħarsu l-pożizzjoni li konna fiha għal dik li hija l-kapaċità operattiva biss ftit ġimatilu. Mela, is-sitwazzjoni kurrenti dwar l-azil l-impetus il-ġdid fiħdan li għazu u l-pass maġġel ta' kif qed tespandi din l-aġenzija ifisser li dan huwa il-mument li għandna nerġgħu naħsbu x'inhuwa il-mandat tal-aġenzija. Għalhekk f'dan il-kuntest jiena verament nilħa bil minn qalbi l rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għalhekk li ħaġa importanti issa huwa li l-mandat ikun aktar ehm, adattat għall-isfidi li qegħdin niffaċċaw. Mela, x'nixtiequ naraw f'dan il-mandat il-ġdid? Hemm erba' elementi ewlenin nixtiequ naraw. L-ewwel net, rwol fuq il-monitoraġġ tas-seas. It-tieni net, il-tisħiħ tal-kapaċità operattiva biex ikunu nistgħu naġixxu meta jkun hemm bżonn, it-tielet net li jippermettilna li nassiguraw implementazzjoni armonizzata tal-leġiżlazzjoni u l-erba u l-raba l-axħar li konna rwol fil-tabella tal-lokazzjoni ta' Dublin. tħol fil-dettal. Jekk inħarsu lejn l-ewwel waħda il-monitoraġġ ta' CEAS, Il-maġġor parti jekk mhux il-laturi kollha involuti fil-kriżi sa huma konvinti li l-unika risposta kredibbli tinsab soluzzjoni Ewropea. L-ebda stat membru ma jista' isolvi l isfidi tal-migrazzjoni u inkella jindirizza u jitratta dawn l-flussi kollha waħdu. Leġislazzjoni armonizzata hija importanti ma din tmur it-fit ma' implementazzjoni konkreta u stretta. Aħna fl-EASO inna nħejju ħafna odo, rapporti, taħriċ fuq l-ispettru kollu kemmu ta' sejas aħna issa sabli xejna u koll kuntatti kruċjali fl-istati membri u bnejna ċertu fiduċa ma l-istati membri u ma partijiet interessati oħra li tpoġġina issa f'pożizzjoni li nistgħu ngħaddu għal pass li jmiss, iġifieri nassiguraw li jkun hemm monitoraġġ effettiv ta' implementazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni li għandna. Tieni punt għandu x'jaqsam mal-kapaċità operattiva tal-Aġenzija. Bżonn li aħna nkunu nistgħu nagħtu appoġġ ta' emerġenza meta dan ikun meħtieġ hemm bżonn li issa verament nibdew niċċaqalqu. Din il-kriżi urietna li aħna bħala aġenzija ta' għażin hemm bżonn li nkunu nistgħu nibatu n-nies fejn hemm bżonn mod maġġel. Issa sabiex ikunu nistgħu nagħmlu dan, ovvjament għandna bżonn in-nies. U aħna għanna bżonn eh, pool ta' nis fejn l-istati membri għandhom obbligu li jkontribwixxu għal dan il-pool ta' nis hemm bżonn li konna anka nistana stess fl-eazo dan il-grupp ta' persuni li jkun jistgħu jintbatu malajr malajr fejn qed isseħħ kriżi. It-tielet punt huwa li hemm bżonn nassiguraw implementazzjoni armonizzata tal-leġiżlazzjoni. Leġiżlazzjoni armonizzata hija marbuta ma' implementazzjoni koerenti u sħiħa. U bħalma tafu aħna noħorġu dawn ir-rapporti ta' il-pajis ta' oriġni ma' mod aktar ġenerali l-arfin espert tal-Aġenzija fuq id-dokumenti u situazzjoni f'pajjiżi terzi tista' tagħti eh, valur miżjud għal implementazzjoni koerenti u sħiħa ta' per eżempju il-pajjiżi ta' oriġni siguri, pajjiżi terzi siguri u l-ewwel pajjiż ta' wasla. L-użu miżjut u l-implementazzjoni ta' dawn ir-rapporti għandha twassal għal rati ta' rikonoxximent aktar koerenti inkluż il-lotja ta' status mod aktar koerenti. għazu għandha wkoll programm ta' taħriġ koerenti li saħareġ aktar eh, eh, eh, luf ta' persuni da mhux biżejjed aħna rridu nħarġu aktar nies. Aħna nemnu li jekk imorru l-istess skola ħanaslu għall-istess konklużjonijiet. Għalhekk aħna dak li nixtiequ li konna huwa li għal-inqas ċertu partijiet minn dan il-kurrikulum ikunu obbligatorji fuq l-Istati membri sabiex l-Istati membri jkunu jistgħu ħarġu dejjem aktar nies f'dawn il-modules ewlenin. Raba u l-aħħar punt tiegħi għandu x'jaqsam mal-formula eh, e, ta' distribuzzjoni ta' Dublin. Awek nieħdu nota tar-rwol miżjud li semma mill-Kummissjoni u iż-żewġ possibiltajiet għall Leazo. Din hija xi ħaġa li aħna nilqawha wkoll minħabba l-esperjenza li kisbet li għażu issa fil-kuntest tal-eżerċizzji ta' rilokazzjoni kurrenti li qegħdin isiru fil-Greċja u anke fl-Italja. U aħna issa qegħdin nistennew bil-ħerqa biex naraw din id-diskussjoni kif ħat evolvi. ċemeta tal-lokazzjoni ibbażata fuq kriterji ċari tiffaċilita l-implementazzjoni ovvjament u tassigura wkoll is-solidarjetà u l-qsim ta' responsabilità. U biex nagħlaq, Sur President, permettili nenfasizza li ir-ruoli addizzjonali motija lilna jew li l lilna mill-kolleġizlaturi, ovvjament ħajfissru li aħna ħajkonna bżonn Rizorsi umani u finanzjari miżjuda aħna ma nistawx nippretendu li inqas minn 100 persuna li nsabu f'Malta bħalissa fil-kwartieri ġenerali kunu jistaw eh, wet u dawn ix-xogħlijiet kollha. Għalhekk ħajkonna bżonn rizorsi adegwati u jiena naf li din il-Kamra tal dejjem aktar għal iżjed rizorsi għal EASO. Din ġiet ikkonfermata l-aktar riċentement fir-riżoluzzjoni tagħkom ta' 12 ta' April fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-bżonn ta' approċċ olistiku u din hija xi ħaġa li ovvjament aħna nilqgħu u nirringrazzjaw grazzi. colleagues, um, we have a slight Thank you very much. Kollegi, mela, l-għanet grazzi ħafna l-Kummissjoni u l-Sur Kembri. Mela għanna eh, kwistjoni zaħira u minħabba l-komplessità u il-ħin biex nindirizzaw din il-komunikazzjoni. Hemm rapport tal-ġellieda barranin li suppost kella sir 11 nofs, nafu li nistgħu eh, nkunu naqra tar tal ma nafu wkoll li ħajaslu ħafna membri li u jkunu preżenti għaliha. Issa għandi 13-14 il-membru li xtiqu jitkellmu. Issa, Dinġit maqsuma f'żewġ partijiet u kien hemm kunem hemm parti fuq immigrazzjoni legali wkoll, imma mhux mhux ħajnexxinna għaliex mhux ħajnexxinna naqsu d-dibattitu b'mod tant kumpless. Mela, għamen? għamel? l nagħti l-kelma li daw kollha li xtaqgħu jitkellmu u dan inkludi rapporters fuq Dublin u relakazzjoni u kwistjonijiet kollha l-oħra. Ġifieri tkellmu fuq il-komunikazzjoni kollha kemmi. Għaliex xef nipprova naqsam l-affarijiet mhux ħajkonna biżejt ħin ħaj jispiċċanna l-ħin. Għalek, jina sempliciment għan itlobkom li t-kommentaw fuq il-komunikazzjoni mill komissjoni kif tridu intom. Mela, immerba tax il-kollega li xuq jitkelmu, għalek nitlobkom li ma titkellmux aktar minn żewġ minuti, jekk tista'. Ħanaddi l-kelma l-ewwel is-Sur Lenar ħanad l kelma strettament għabbażi eh, ta' min talab il-kelma l-ewwel. Mela, is-Sur Lenars l-ewwel, grazzi ħafna Sur President, grazzi għal preżentazzjonijiet, hija ħaġa tajba li aħna naraw ukoll il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien. Iġbiri mhux biss il-krizi immedjati, ġmiri il-mekanizmi ta' rizoluzzjoni tal-krizi eh, immedjati, dawn id-diskutajn jom kemm il-darba għawek. Jina kont naqra sorpris minn dak li qalet il-Kummissjoni għaliex isu kien hemm nuqqas ta' sens ta' direzzjoni ishom huma kienu qegħdin jistaqsu lilna. Eh, u jina nistaqsi, iż-żewġ possibiltajiet li prezentawna, dawn jistaw jaħdmu biss meta 28 stat membru huma lesti li jaċċettaw dan u jimplementawa anka fil-prattika. Issa ħna rajna mill-ewwel mekkaniżmu ta' rilokazzjoni bħalma rajna fil-Italja u l-Greċja li r-rieda tal-Istati membri miexem. hemm. U nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni kif qed jaraw li s-sistema bħal di tista' tiġi implementata fuq medda twila ta' żmien. Issa, Dwar il-possibiltajiet l-oħra m'għandix għalfejn tawwal, iva, għan nitkellmu fuq qosor. Aħna qed nitkellmu fuq il-medda twila ta' żmien, imma fuq medda qasira ta' żmien, meta niġu għaċċaqliq sekondarju, meta niġu għal eh, tkabbir tal-użu tas sistema tal-euro dak, dawn huma proposti li jiena naħseb li nistgħu eh, inħadmu mod aktar maġġel ma nix għalfejn qogħdu nistennew biex nippreżentaw dawn ir-rapporti ġbiri nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex taġġel ħafna iżjed buħut minn dawn il-proposti. Umbaħt, fuq kwistjoni ta' medda twila ta' żmien, ndumu nariżiet. Iva, e, tkunu li jekk nistaqsu l-Kummissjoni mistoqsijiet diretti. Mela, is-Sinjura Wickstrom issa li hija il rapporter ta' reviżjoni ta' regolament ta' Dublin Sicilja. Grazzi ħafna, bħala approċ ġenerali jina nistanajt l-instanz kena fil-qosor jina naħseb li il-komunikazzjoni tispirana għaliex turi forma ta' tmexxija, forma ta' viżjoni propju fi żmien meta il-mexxejja nazzjonali u l-kapijiet ta' stat, ftit eċċezzjonijiet, huma nieqsa kompletament mix-xena u eh, taqsam il-migrazzjoni f'żewġ partijiet eh, l-azil fuq naqa u l-migrazzjoni legali minnaħa l-oħra. Ma nixtieq nenfasizza li l-Kummissjoni trid tikkonsidra l-adozzjoni l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu dwar ir-rapport ta' approċċ holistiku lejn migrazzjoni bħala punta tlu għal kwalunkwe parti ta' leġislazzjoni. Għandha tikkonsidra wkoll żewġ riżoluzzjonijiet li għaddejna tul is-sena li għaddiet fejn is-sinjal politiku huwa ċar daqs il-kristall. Din hija id-direzzjoni li fija din l-istituzzjoni tixtieq timxi. U hemm appoġġ kbir. Issa, xem fija diet noħolqu sistema taqsim ġust ta' responsabiltajiet sabiex il-pajjiżi jirċivu eh, dawk li nifitxu nifittxu l bejn it-28 stat membru u sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni kurrenti fejn hemm ftit ta' da minn dawn l-istati membri li qegħdin fil-fatt jikkontribwixxu. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni ġiet toħroġ bi proposta ambizjuża skont it-tieni possibilità fil-komunikazzjoni li eh, tenni u tirrifletti l-approċ olistiku għal-migrazzjoni ġviri il-rapport li ġi adottat. Għalek jiena ċerta li jekk il-Komissjoni ta' Melek, il-kontenut tal-leġizlazzjoni li ġejja tal-Komissjoni ħa tiġi appoġġata bil-qawwa minn din il-Kamra minn din l-istituzzjoni. U ma nistax nimmaġina kif il-Parlament ħajaċċetta eh, kwalunkwe ħaġa li tkun inqas minn dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gijom li hija ir-rapporter ta' determinazzjoni tal-mumma il-pajjiżi siguri. Imisni? Iva. Jiena naħseb li aħna irridu nifokaw fuq il-interventi differenti li għom, għabba li m'għandniex ħafna ċans biex nipprova mexxi u d kemm jista' jkun. Il-kwistjoni eh, tar-regolament ta' Dublin u il- eh, pjan tal-azil l-Ewropa naħseb li hija ġusta Il-krizi attwali da eh, li l prinċipju ta' tħaddim għandhom ikunu modifikati, ma jekk il-regolament ta' Dublin jiġi modifikat, u ħaj ma nistax jiġi ma jistax jaħdem mod ottimu mill-sistemi ta' riċeviment. Dawn armonizzati u wkoll biex kollox jaħdem sew. Id-dispożizzjonijiet l-iktar restrittivi, is-sanzjonijiet, fil-reġistru tal-antifrodi dan nara ħafna fil-dokomunikat. Ma nasibx li xi ħaġa tajba. Għaliex ma nistgħux nifokaw fuq il- numri favorevoli tal-persuni qed jitolbu l-azil l-Unjoni. Ir-realtija, ir-realtà hija x'inhi. Kif nistaw eh, eh, il-provaw norbtu fuq din it-tip ta' sistema ta' qassim u gwali? Jekk eh, fil-verità għajkun jekk fil-verità għandek bżonn xie xar sin biex tara jekk xaħ taħdem jew le. Jiena naqbel ma l fat u ringrazzja l-fatt li hemm riforma ambizzjuża tar-regolament komuni għal ażil li għandu u kol anke kxim daqqet forsi l-emmullaw nara ċertu intoppi, e, ma e, għabbe ma tuħar tajba mu. Pero jisa għetn għedin nitfawar ġobla fuq saqajna. Dan huwa approċ li huwa propost li billi irridu noqdu attenti għalli għet fuq l-elementi tal-proposta. Jina nipreferi għazza numru 2 fuq il-regolament ta' Dublin, sistema ta' tqassim, għabbażi ta' distribution table. Anki jek dan eh, japplika għal dik il-sistema ta' kompens għalix fuq il-long, fuq żmien twil, forsi dan jispiċċa f'xi e-, e-, super eazo fejn inti għandek bżonn u mbagħad l-applikazzjoni terġa' tiġi evalwata t tini istanza, t tini istanza. U allura kull qegħdin saħħu l għal ta' eżażu f'dan il rigward Barra minnek, Emmen, proposi tal-Komissjoni fuq il-modifika ta' tekst oħrajn tal-sistemi komuni għall-azil, il-proċedura ta' direttiva, il-direttiva ta' kwalifiki u direttiva tal-riċeviment. Kif nafu hemm ħafna regolamenti u konverġenzi għal dritt tal-azil, allura rridu noqogħdu għad sabajnejn fuq ir riskju ehm, ta' kastik jew sanzjonijiet li jista' jingħata għal dan it-tip ta' approċċ. Barra minn hekk, mhux ikkommenta fuq il-proposti fuq il parti tal-migrazzjoni legali. Hemm xejn ġdid wisq. Hawnhekk minn dak li hu mħabbar mill kujoni eh, l effeċenza għadna marajnijiex, għal iva dak li huwa l effeċenza ta' dan il-resettlement programs. Grazie. Thank you. Um, Cornelia Ernst, please. Cornelia Ernst. Grazzi. Mux ingrazzi dak li għalli kollega. Sistema ta' emerġenza nista' mexxi qudiem xi affattu. fattu. jek musta konna reforma ta' Dublin għabaw sejrin kif eh, konna dejjien, ġivir dizastru, sħiħ. Tini punt, Iva, distribution table, distribution kija ma' bżonna. Ma da ma jfisix għanna bżonna farku Dublin, Dublin għandu xaqsa ma ċaġa ħalli differenti. Inti t-applika għall-azil fejta sal. Jek għana għodu nkisru dan l-ideja, mela Irridu nerġgħu nibdew nafmu ġdid, Ek jew bekk dubrin, falla. Hemm ħafna deċtanijiet tal-qrati tal sj mal-Greċja u l-Italja mħabba li dawn ir-regoli ma ġewx segwiti. Imma irridu nqisu wkoll il-konnessjonijiet tal-familja. Ma rifuġati li dun isuwadi. Ġifri għal xejn. Nibattu xaħt il litwania jekk dandu familja tiegħu Franza ma tagħmilx sens. Lan ikun illi li kun jinaqas mal-familja tiegħu jerġgħu. Trid ikollna kriterji ċari. U dan jista' jsir. Migrazzjoni sekundarja m'għandix tkun xi ħaġa li tiġi diskriminata. Din hija diffiċli ħafna. ċar illi aħna għandna bżonn nipruvaw npaġġom dawn in-nies fejn l-iktar jixraq. Issa fuq ejazo. Ma sibx il-sistema ta' taħid id-deċiżjonijiet il-kwistjonijiet tal-azil għandhom ikonu għem. Fejn huwa l-valur miżjud? Apparti l-valur miżjud tal-Unjoni. Fuq il- lakuni għall-applikazzjoni tal-azil, per applikazzjoni huma magħluqa, dawn jibbos spiċċaw fuq dak il-livell. Jissa dan huwa vantaġġ għar ma nafx ma kistux xamlu għadi fil-verità. Il-impjegati addizzjonali li nsemmejt ikunu biżejjed u implementazzjoni ta' sistema lazi eh, diki. Eh, nista' ma sax nimmaġina li l-aġenzija tista' terfa l-responsabilta kollha, mhux mux ngħid li mhux qed nafdakom imma huwa wispis kbir fuqkom. Sura Sargentini. Għed nisma reprezentant tal-Kommissjoni Ewropea li tgħid illi hija meħtieġa għal riforma fundamentali, ma jiena m'iniex ċerta jekk hija riforma li għandna qudiemna. Ma naqbel li rridu narmonizzaw iktar is-sistemi għall-azil tagħna. Ġifieri li nagħmlu direttivi f'regolamentazzjonijiet hija tajba. Imma jiddependi fuq il-livell ta' armonizzazzjoni u il-livell ta' kwalità u ta' drittijiet. Jekk aħna ser narmonizzaw fuq il-denominatur iktar komuni, ehm, mela għandna problema. Għaw suġġeriment hawnhekk e, fil-proposta fuq il-direttiva tal-kwalifiki li hemm ċertu fatturi ta' li jiġbed dak li jkun E, palmuwa il-azil u rifugġati. U jekk aħna ħandaħlu dawn il-pull factors, ġibġi dawn il-fatturi li huma trajenti, mill-inħarsa direttiva ta' kwalifiki, mhux qegħdin infittxu l-iktar livell ta' drittijiet għolja, ma tippruvaw innaqsu naqsu l iktar livell baxx qed jitkellem fuq li jkun iktar verifiki fuq id-dritt tal ħarsin sussidjarju li tivverifika mhux problema u tagħmel monitoraġġ iżda li inti qed tissuġġerixxi li biex tagħmel kontrolli inti ħadd neħi il-ħarsin sussidjarju e, mod iktar faċli, mod iktar mħaffef li tirriforma l-direttiva ta' kondizjonijiet ta' kolljament, mux għabeddi għammem minni jieġdi mill uxu stati membri membri għadu għadej fl-implementazzjoni taħħa u jirriformaw, u għandu jirriformaw għal darbaħra, bilan illi naraw illi id-drittijiet mhux qegħdin jiġu karpestati jemmena dan jwasal għal l-istess li b'ammont ta' drittijiet għal ħarsin ta' drittijiet li huma baxxi ħafna. Barra minnek biex naraw li nies ma jerġgħux jirrepetu l-sitwazzjoni. Intom taħsbu li ta' tgħin jekk persuna tkun għamlet moviment sekondarju un battuża biex tevalwa l-applikazzjoni għall-azil, ekkem hemm fil-komunikazzjoni illegali illegali li inti jkollok talba għall-azil għal tini moviment, għasen moviment sekundarju. Jina sepp illi illi ir-rotot legali l-Unjoni Ewropea ġoġa tajba u naprezz l-pjani ta' so imma jiena kif qed naqra din il-komunikazzjoni b'tal-mod huwa eh, Jekk għana tuttar sa tal-lejazo, iktar għor il-lejazo sabiex armonizzaw fuq livell xira il-azil u l-migrazzjoni, hija xi ħaġa għażmin twil u din li qed naraw fil-komunikazzjoni li għandna u din mis situazzjoni b'saħħitha. Fil-verità, jekk dan din hija tweġiba li għandna l-kriżi tar-rifuġjati mela qegħdin naġevolaw li sati membri li jridu leġislazzjoni twasal l-inqas nis jaslu ma fissiex qed ngħidu nis li qegħdin jaħarbu mill-gwerer jew dittatorjat u fl-aħħar. Il-aħbarijiet il-bira kien li trabi fi ċreġi ta' detenzjoni fil-Greċja m'għandhomx bizzejiet ikel. Grazzi Sur Kerkop. Fil-qosor ċejk, se permettili. Iva, insejt insemmi inti rapporter għal relokazzjoni fi żmien ta' kriżi. Iva, xi punti ġenerali fil-fatt. Jiena milli naħseb li tajjeb li nisu fuq tiġa li aħna Nittrattaw il-migrazzjoni u l-azil pala żewġ linji ta' politika differenti. Naħseb li żewġ kussinijiet jeħtieġu approċċi differenti. Barra minn hekk naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni kollhom ċerta iktar konnessjoni ma UNHCR f'termini ta' operament tal utħaddim tal-sistemi tal-resettlement u dam l-aktar pisu importanti u koll fil-negozjati tal ma' pajizi terzi ma' f'temiet internazzjonali u l-kustjoni tal-kazzjoni ta' għajnuna barranija u xtafjen dal għandu intrabat u koll val Ftajmiet eh, ta' riemissjoni u ritorni xogħol it-tnejn issa ma minnix ikonnessjoni bejnietom, issa fuq dublin jiena naħseb li importanti li l-Unjoni Ewropea ma xa' t tirġa' kollox mill-bidu u jina naqbel ħafna ma' proposta ta' Dublin li t-som il-prinċipju għatwali li inti tapplika l-azil ma' l-ewwel pajis li jinti ta' salfi u ma tfattini pass inti tgħaddi għal sistema tal-edukazzjoni li tkun imsejsa tama fuq il-proposti li jina ressaqt. Wix nibżal li taħloq sistema fejn li tapplika l-azilu l-Unjoni Ewropea kollha kemm jkun l-iktar eh, fattur li ħajkun attrajenti għal dak li jkun u jħeġġu dak li jkun li jasal fl-Ewropa u iktar ħajamel pressjoni fuq iċ-ċentri ta' detenzjoni u akkaljazza li jeżistu il-hotspots. Jina rrid nifok aktar ukoll fuq il-skambju ħjar ta' informazzjoni bejn id-databases eżistenti bil-livelli ta' ħarsin li jkunu fisseħ kif suppost, għasab importanti dan għasab u koll irridu inħarsu lejn il-revizjoni tal leġizazzjoni orizzontali għal dak li huwa traffikar tal-bniedem u l il-jasar modern. Wis prosekuzzjonijiet għaddejjien mhux bizzejiet linja ta' politika ta' sentenzi kriminali li huma għaddejjien. Naħseb li importanti wkoll li inti politika li hija ċara fuq il-kwistjoni ta' integrazzjoni ċivika kif ukoll inklużjoni tal-migrazzjoni u rifugġati dan il-qasam. Jekk aħna nagħmlu dawn l-affarijiet naħseb il-linku ħafna iktar kontent bil-proposti hekk kif għandna qudiemna bħalissa grazzi. Grazzi Madam York. Eh, Xiftit mill-ħasib tiegħi diġà semma mill-kollegi il-dokument u l-proposti u għandhom miżuri wis repressivi u qed nitkellmu dwar fatturi li jiġibduk li ħajruk eh, dan il-pull factors. Din i fisser li membri qegħdin jaraw minn ħajja sal-ewwel lejn l għar sitwazzjoni possibbli. U li dawn il-miżuri qegħdin hemmhekk biex inti tġiel illi l-rifuġjati ma fiċċux um, um, rifuġu fl-Ewropa. Aħna nagħmlu li konna riformi ma dan irid ikun ta' responsabilità addizzjonali inti tirċievi rifuġjati meta kanu titkellmu fuq li nagħlqu l-frontieri li nagħmlu minn it tal-frontieri. Jekk waqfu n-nies milli jitlu mela Impossibbli għalina li nappoġġaw dawn ir-regoli. Intqalu affarijiet dwar Dublin, fil-ferma tiegħi b'mor idu nażlu tini għażla eh, b'ċertu riservi, jien ma naħsibx li aħna lesti li konna ċerti tip ta' regolamentazzjonijiet meta jkunu fasla hekk kif huma f'din il-proposta. Jiena nixti eh, nifokka kemm xejn fuq il-kwistjoni tar-resettlement għaliex hija xi ħaġa li hija rapport għalih. Fil-Parlament hawnhekk qed nara rieda qed nifhem sew dan id-dokument li inti tagħmel il-resettlement kondizzjonali skont għaftejn ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ma' dan burvaw qed infixklu mekkaniżmu li huwa msejjes fuq solidarità internazzjonali li inti tirċivi n-nies, inti eh, tilqa' n-nies li huma fi bżonn illi tuhom intuhom kemm fl-Ewropa u qed nippruvaw hawnhekk nawġu nfixklu dan il-mekkaniżmu billi nagħmluha kondizzjonali fuq ftemiet tal-ġejjieni jew ftemiet eżistenti jew tal-ġejjieni bħal manna ma' Turkija pereżempju li aħna maqdru ħafna f'din is-sala u allura dan il-Parlament u allura mhix ħaġa nistgħu naċċettaw jien nixtieq li l-Kummissjoni mhux se jipproponuha fil-proposta li nistaħħu għal darba oħra jiena naħseb illi fuq il-lat tar-rotot legali u sikuri irridu nifukaw fuqhom. Għanna ħafna problem, aspetti problematiċi dan il-dokumenti. Misti semmejti li jinti konsi tkun rapporter fuq resettlement li misiba. Jiet il-President, grazzi. Il-Signora Mussolini. Grazzi. Ejjena ser foka fuq għaza numru t-nejna għaliex għaza numru wieħed hija wahda minn dar mingħajr deċiżjoni da mhija fakultattiva u jekk inti tħares lejn il-falliment tal kooperazzjoni bejn l-Istati membri, aħna irridu nsaħħu l-Unjoni Ewropea. Anki mod simboliku, anki formalment u għanna indaħlu għafirta ta' kollha, ma minn flok aħna għanna ftit l Unjoni Ewropea u ħafna ta' protagonizmu tal-Istati membri. Mek nqisu dan kollu, dan ifisser li l-Kommissjoni tkun koraġuża ħafna li jfisser illi neħi dan ir-rabta li hemm, ir-rabta stretta li jem bejn il-stat ta' dħul u talba għall-azil dan għandu jkun assolutament jinqata, għandu jinqata assolutament u kompletament. Għaliex Ġamma, ma jistax naraħ para kompromess tal-tabella ta' distribuzzjoni li ħaġa tajba, imma aħna rridu eh, ngħidu ħanatu l-jażu iktar seta għaliex l-jażu hija parti mill-Unjoni Ewropea, parti eh, eh, istituzzjoni Ewropea, mhix għadha teknika, hi tati, tati ruħ l-Unjoni Ewropea, ġifiri ma tistax tgħid li għażhom ma tistax tagħmel evalwazzjoni pereżempju fuq dawn l-affarijiet għax jekk inti ħatatihom dan it-tip ta' setat iktar addizzjonali probta mal istati membri nkunu qegħdin niskiċċaw minn dawk il laħtak l-egoistiku ħafna li hemm fuq l-istat ta' stati membru. U anki l-istess Issa tarit naqdu l dak, ma dan ifisser imbagħad l-istati membri kolla kollha l għall dak. U mhux il-każ bħalissa jiena kont qed valwa trattat Prum illi ma paradoss dan ġi jiffirmat mill austria u l-Awstrija li bħalissa qegħdin eh, jibnu eh, ċint eh, ta' ċint ħajt bejn il-frontieri. Ovvjament għedin imorru kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropeja, suppost qed nitkellmu dwar approċċ transkonfinali. Tista' timmaġinaw, it-Trattat eh, ta' Prum 2005 ċevew fermaw u għacċettaw fl-2009 ma dom irdu jimplementaw. U l- kif għalu anke ma' kapijiet tal-stat oħrajn, li ħafna li stati tal-gvern jkollhom aċċess l informazzjoni tal-Eurodoc. Ġifieri mhux biss jibatuhom imma jkollhom aċċess għalihom ġifieri. Jingħatu aktar seta' tal-lilazo u l eurodok għalix, l-Eurodoc nfakkar dawn u ukoll fil regolamenti l-ġdid ta' Frontex fil-Gwardji ehm, tal-Kosta u dik tal-Frontieri u l tuħal għal dak li jendu xaqsam ir-rapport ta' dak li u dokumenta vjaġġar ta' tkeċċija għal dak li huwa l impatrio tal-kandestin tal-migranti u eh, migranti irregolari. Importanti ħafna dan l-rabta tal-konnessjoni bejn is-sistemi differenti ta' kontroll u eh, din problema, din il-problema ma teżistix. Jiġi kun hemm iktar f'temmiet bejn l-aġenzijiet kuna iktar influenza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you. Mrs. Sippel, please. Grazie, Signora Sippel. Grazie tassew. Int għallu ħafna affarijiet ġifri ser niprofa nifoka fuq xi elementi. Is-Sur Nielsen mill-Kommissjoni qal li fl-2015 rajna li sistema ta' dubi mhux qed taħdem. U dan mhux veru. Aħna inna nafu snin twal illi dublin mhux qed taħdem sew bħala sistema. U għas-snin kellna kollegi eh, li qed jitolbu għal xi ħaġa oħra ġdida. Jiena kemm xejn eh, nistaġba u rtata illi jekk inti eh, ninżol kaħna żomu qoddim għajnejja illi aħna nitkellbu suppost dwar revizjoni tal-sistema ta' dubina għal minwek għallu l-Kommissjoni wissa li għana għoddimna għal oħra komunikazzjoni. Imma jiena dispeċini imma jina rrid proposta bosta proposta direttiva ġdida jew regolament. Mela komunikazzjoni. Tombat meta kod nitkellmu fuq il-moviment sekundarju u l-pull factors, x'irġibus qegħdin ngħidu għaw. Qed ngħidu l-kondizzjonijiet jidhomlu għam ħażina kemm jista' jkun biex ħadd ma jrid jiġi. Nittama li mhix ideali. U meta li tkellmu dwar moviment sekundarju, li dan huwa minħabba il-talbiet tal-familja u tal-unifikazzjoni mal-familja mbagħad ukoll in ta' informazzjoni vera li rifuġġati illi jitkellmu dwar l-isfidi illi jistgħu jkollhom waħda jew l-oħra mill-istati membri. Jiena nixtieq li nagħmlu mistoqsija li kommissjoni għal bosta drabi jissur Nielsen semma eh, il-problema tal-inġildu kontra l-migrazzjoni regolari Imma xi tfisser di fil-verità għaliex kull migrant għall-issa li jitlu fl-Unjoni Ewropea huwa migrant illegali, inkluż dawk li qegħdin jaħarbu mis-Sirja, jaħarbu mill-Eritrea, dawn kollha ma regolari, jiġifieri li neġildu kontra l-migranti irregolari, x'iridu ngħidu biha? Jitfisser illi meta l-ġejjeni biex jitfittxu l-azil ħabtu fuq bibtana mela qed ngħidhom irregolari mela tilqulem, jew eh, ngħidulhom Eh, nużaw issa il-flus mill-fond ta' fiduċarju tal-Afrika u nejdu kieġobkom zej iżidu il-efficienza tal-ġestjoni fis somalia u Eritrea u Sudan li jfisseri dawk li jaħarbu mill-tortura bil-fors li jridu jibqgħu dak il-pajjiż, jiġifieri bekk qed niġġieldu kontra migrazzjoni regolari jew jekk le mela x'qed nippruvaw ngħidu. Fuq is-sistema għall-azil jiena naqbel li iktar armonizzazzjoni hija meħtieġa eh, li aħna nkunu nistgħu li għandna bżonn li dawn intaffuh biex naraw il-regolamentazzjonijiet kollha huma mwettqa fuq livell ta' stat membru. U ħaġa oħra fuq il-migrazzjoni legali. Aħna m'għandniex inħaltu il-kwistjonijiet hawnhekk. Jekk aħna qed nitkellmu il-migrazzjoni applikanti għall-azil, ifisser illi meta fittex il-viza u l sinalizzazzjoni Imma da ma jfissirx li staw norbtu ma erda tip ta' kwalifika ta' dawn it-tip ta' personi, ref differenti mill-umbat għat nħarsu li personi li għat jħarbu mill-faqar gwir u għat fitxu kondizjonijiet u fitxu postijiet aħjar biex jaħmu. U għal dakilan aħna irridu mbagħad mezzi legali differenti oħrajn li rridu nagħdu inkluż l-estensjoni tal-blue card pereżempju eh, ma rridu noqogħdu attenti hawnhekk meta li li naqbdu npoġġu kollox f'kefa waħda f'dokument wieħed għaliex dawk il li differenti ta' migrazzjoni legali legali m'għandhomx jitħaltu. Sinu ħolmajer. Zunächst einmal möchte ich der ähm, Kommission äh, gratulieren. Xtaqt nibda billi nifraħ lill-Kummissjoni fuq dak li resqet. Issa din situazzjoni fejn irridu nħarsu lejn l-affarijiet kif huma. Tajjeb li konna x-xewqiet tagħna ma l-ewwel net l-istati membri rridu jaqblu imbagħad irridu kemm l-implementazzjoni naraw li din is-sistema taħdem tajjeb. Jina eh, neħu gost nirċivi proposti, u nestament ma nirċivi proposti tal-gwe. Eh, nara, illi em, eh, em, em, em inizjattiva tajba. Naturalment mhux aċċettabbli illi qed naraw li għandna nies fil-Greċja li qed jistennew sijad biex ikollhom aċċessa għall-ikel. Suppost li l-gvern Grek għalmenu jkun jista' suppost jorganizza tajjeb eh, is-sistema ta' distribuzzjoni tal-ikel. Il-Frontex u aġenziji oħra taw ħafna għajnuna u il-gvern Grek dam ma' aċċetta l-għajnuna ta' dawn l-organizzazzjonijiet, dawk huma l-fatti f'realtà. realtà Għanna nsaħħu le għazo għalix importanti f'sitwazzjonijiet ta' kriżi u tajnu kol l-istati membri biex implementaw il-pakket tal-azil. U jastrument importanti biex ikun skambju bejn l-istati membri sabiex nassiguraw li jkun hemm l-standards adekwati. Reja zondu jkollha kol il-personal illi eh, għandha bżonn biex tkun tista' tieħu azzjoni fuqta. sabiex tkun tista' tajn l-istati membri u sabiex l-istati membri jaċċettaw l għażu kollha li ta' mhux dejjem iseħħ. Mhux l-istati membri kollha jaċċettaw għajnuna tal-EASO. Jiġifieri aħna għandna nappoġġawha sabiex natuwa dik il-leġittimità biex tkun tista eh, taġixxi u mhux toqgħod issib ħafna tfixkil. Nappoġġa li Sur Kirkhope dwar dak li qal dwar il-resettlement l-installazzjoni minn ġdid għandna bżonn proċedura dwar dan hemm bżonn illi l-UNHCR u organizzazzjonijiet internazzjonali jieħdu deċiżjoni iżjed malajr. Jekk il-proċedura ta' resettlement id-dum bej 6 u 10 xhur, dak wisq u mhux qed ninċentivaw in-nies biex japplikaw għal din il-proċedura. Barra minn hekk jridu nżommu f'moħħna wkoll illi l-istati membri jridu jospitaw dawk ir-refuġjati mhux biss fuq bażi individwali ma jekk hemm bżonn jospitaw familji tkun idea tajba illi l-familji kemm jista' jkun inżommuhom fl-imkien, speċjalment f'każ ta' installazzjoni mill-ġdid biex imbagħad ma jkollniex għalfejn qogħdu naqdu l-familji wara. Dwar id-Dublin għandna nkunu realistiċi. Jekk irridu li nieħdu deċiżjoni li mbagħad ma, ma jkunx hemm ħafna oġġezzjoni għaliha, xi stati membri illi mhux qed jiftħu bibin tagħhom, naħseb illi għażla numru wieħed hija tajba però dak mhux mekkaniżmu volontarju li stati membri jdu jassiguraw li dak kollha li qegħdin taħt pressjoni u koll ikunu jistaw jespitaw numru ta' refugġati u jiprofdu għal-kura tagħhom. Imbagħad it-tieni parti hija dwar il- distribuzzjoni minn ġdid u dak il-mekanizmu ma jistax ikun volontarju għaliex ma nistax għoddejn kif aħna. Eh, mekanizmu ta' distribuzzjoni minn ġdid volontarju ma jaħdimx sew. Anka waqt zminijiet ta' paċi, anka f'dawk il-żminijiet ma jgħamilx sens illi jkun hemm distribuzzjoni minn ġdid skont Dublin imma fi żmien ta' kriżi iva jagħmel sens għax ikollok numru ta' pajjiżi partikolari li jkunu taħt pressjoni u bekk inkunu edin najnu lil dawk il-pajjiżi. Però dan il-mekkanizmu ma jistax ikun volontarju kif qed ngħid. L-istati membri jridu u wkoll il-kontribut tagħhom għaliex inkella l-istati membri l-oħra mhux serja f'daw is-sistema. Nixtieq eh, nara nixtieq inni nadottaw approċċ realistiku mhux l-istati membri kollha jistgħu jipprovdu l-istess standards. Hemm xi stati membri li għandhom xi diffikultajiet tifhem ukoll kif dawn l-istati membri l popolazzjoni tagħhom stess. Mhux eh, l-istess standards ma disponibbli fil-Ġermanja u f'pajjiżi oħra, hemm pajjiżi li għandhom ekonomiji b'saħħithom imma hemm stati membri oħra li ibatu biex jieħdu sem f'mekkaniżmu bħal dan ċfiri tajjeb li l komissjoni titkellem fuq dawn il-fatturi li jattiraw, ġaħna ma rridux nitkellmu fuq dawk li traffikaw il-persuni rridu nifukaw fuq l-installazzjoni mġdijt u sistema ta' viżi. Irridu nifmu illi għal kull refuġjat illi jasal għawek hemm refuġjati ieħor illi jew ere jew inkella ġiskjavizzat, jew daħal fil-kriminalità organizzata jew spiċċa ċirku ta' prostituzzjoni, etc. Ġifiri, irridu nifukaw fuq il-viżi umanitarji u fuq l-installazzjoni minn ġdid u ma nifukawx fuq dawk illi għax kienu kapaċi jħalsu 10.000 euro lil ehm, traffikant e dawk kan bat nieħdu ħsiba mbagħad noqogħdu nilmentaw li qed jisparixxu tfal. Grazzi, Signora Valero. Tack så mycket, herr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 smajna dwar il-proċedura l-azil, dwar il-proċedura ta' kolienza. Imma dan għandhom bżonna man ta' żmien biex jiġu proposti negozjati, approvati, hawnhekk fil-Parlament, ma' kien ma' konsil, imbagħad iridu jiġu implementati fil-Liġi Nazzjonali fil parlamenti Nazzjonali. Allura għandek proċedura siħa ta' trasposizzjoni valuta. U aħna fl-Iżvezja, aħna ħadimna sfieq fuq il- direttiva dwar l-azil u direttivi oħrajn marbuta ma' dan biex dan jiġu eh, implementati mod eh, eh, li ma jħroqx intoppi u li jimxi ħarir kemm jista' jkun u ma diġà din ħaqetina problemi fl-Iżvezja. Jiġifieri imma l-idea li nippruvaw intejbu ir-regoli milli dawk li diġà għandna ħna fuq livell nazzjonali u mhux imbaxxuhom iktar milli għandna diġà. Għax din u l konta dibattitu kollu, għax wasanna dan denominatur komuni minimu illi huwa baxx wisq. Jekk aħna ħan nitkellmu dwar regolament illi ħed prova jiddaħħal pass maġġel, ħankun naġlu żejt mhux nirriflettu fuq il-konsegwenzi xie jkun l-impat fuq il-leġizlazzjoni tal-membri varji minħabba li l-applikazzjoni diretta trid issir fi stati membri kollha. E Kif għan istiguraw li kunem level tajjeb? Kif nista' jkun illi din il-leġizlazzjoni tkun ta' kwalità tajba? Kif nistaw dan innaqdu ntolleru fil-liġi nazjonali tagħna fil-leġizzjoni nazjonali tagħna fil-parlamenti tagħna. Jiena dit bezzani, bezzani din il-ħeffa il-ġida kontra terrorizmu kienet eh, daqqa wahda sa eh, qed nippruvaw solvu problema mill-lum għallada. Għandna problema qed naraw kif daqqa waħda nippruvaw solvu mill-lum għallada. Ma ma jistax ikun aħna għandna bżonn ġizlazzjoni li tista' tirreżisti eh, mhux biss l illum jew għada ma anki fiż mill-li ġej. Grazzi tal-li mal-ħin tiegħek, Sinjura Ruiz. Agatha Diva Ruiz. Signora Ruiz. Grazie, President. Jina nishti eh, nżom fistet linja ta' Signora Wikstrom, naħseb illi il-regolamenta eh, Dublin eh, irrit jieqaf jitfall pis fuq ftit pajizi biz, fuq dawk il-pajizi li jilqaw li zjed nis għalix għedin fuq qoddim, un-bat wara nodra għom it-tort li mux għat jamlu bieċa xol tajba, terġaw tajt hemm hotspots illi saru ħabsijiet, ħabsijiet miftuħa prattikament. Iġifiri, iva, fil- unjoni Ewropea stess, fil-frontieri tagħna stess, qegħdin nittrattaw ħażin lil nies, tfal, nisa illi ħaqhom il-protezzjoni tagħna. U dan mhux aċċettabbli, ġifieri għandu jkun hemm it-tieni għażla f'Dublin. Imma f'din it-tini għażla għandu jkun hemm ukoll eh, kwoti, għandu jkun hemm solidarjetà bejn l-istati membri u hawnhekk għanna problema fil-bażi għaliex m'hemmx rotot sikuri. Ġifieri bħalissa qed naraw nies eh, u fil-Mediterran u dan ser jibqa' jiġri, ser jibqa' jiġri dejjem iżjed u iżjed. Palissa il-Kunsill mela, laħaq ftajim ma' Turkija sabiex eh, dawk in-nies illi aħna jidrinna li nistgħu nkeċċu lura, ma nkeċċuhom lura lejn it-Turkija. Unbaħt il-Kunsill eh, ħa deċiżjoni politika biex japplika il-regolament ta' Dublin in extremis u għalek issa spiċċajna b'dan il-ħabs miftuħ, għalek issa dawk l-applikanti kollha tal-azil qegħdin e, eh, nibatu lura. U sat naraw li nbidla fir-rotta l-esperti diġa għalunna u dan ser jibqa' jiġra lix ir-refuġati eh, ħajibqgħu jaħarbu minn pajjiżhom u ser jibqgħu jiġifieri jmutu iżjed nies. Mela xini is-soluzzjoni għandu hemm eh, rotot siguri għax ma nagħmlux bħal Kanada. Nieħdu deċiżjoni illi kull stat membru ser jaċċetta numru ta' nies, it-tali numru ta' nies u bekk ma jifqu imutu nies kieku permess tal-ambasċati u tal-konsulati ikunu nistgħu nipproċessaw il-viżi ta' dawn ir refugġati U le għażu wkoll tkun tista' tajt biex tajn biex tqassam it it-talbiet għall-ażil. Naħseb illi manna lebda dubju illi dan se jkun il-qofol ta' soluzzjoni jekk irridu verament li jkun hemm resettlement Iġifiri, hemm bżonn rotot sikuri. Għal darbohra qegħdin nerġgħu norganizzaw is-sistema mill-ġdid għabbażi ta' affarijiet li mhux ser jaħdmu u ser jibqgħu responsabilità tagħna dawk in-nies li qed imutu. Jiena 80 sena ilu ommi kienet refugġata mill-gwerra u kienet għata tifla dak iż-żmien u kienet għamlet numru ta' snin ma tistax tara l-omma l-missiera u l-ħuta u eh, kienet mardet bit-tifus u kienet ehm, għamlet sinsaħ ma tistax tara l-familjari taħħa kħet kważi se tere anka. U ma kienx taf din minista jajna u meta sabet il-xaħat jajna għatma nesitu, u daw nies laqas mu se jinsulinna. Grazzi, il-Signora Winberg. Per ordförande och eh, tack till kommissionens representant eh, för informationen. Jag blir inte så mycket klokare av den kan jag säga för det finns många... Mela, irrit najt lewin tina Is-sitwazzjoni mhux qed tittejjeb qed nitkellmu dwar rotot legali ta' wasla u minħa tal-Kummissjoni qed nitkellmu dwar din il-blue cards. Din il-blue card qatt ma kienet suċċess. Konna sempliċiment qed eh, naqsu l-importanza ta' drittijiet tagħna rridu naraw naqra kemm hemm persuni u ħajrnexxinna 60,000 ħajrnexxinna lejn naħseb li xi mitej ruħ jirnexxinna għaliex hemm dejjem aktar pajjiżi li jgħidu li le mhumiex interessati. Il-punti tajb huwa li nistiednu l-istati membri li jagħmlu dak li għandhom jagħmlu aħna dejjem tlabnihom jagħmlu għal dan l-obbligu ta' rilokazzjoni u distribuzzjoni mill-ġdid. Aħna ma nistax nkunu nafu kemm ħan niddistribuxxu mill-ġdid, jekk aħna mhux ħankunu nafu jekk kemm hawn stati membri li huma lestri jaċċettawhom. Umbat konet nitkelmu fuq it-qassim ġus, maħnix qed nitkelmu biss fuq is-sitwazzjoni ekonomika, fuq il-qat il eh, u il-popolazzjoni, ma konet nitkelmu kol fuq l-integrazzjoni li sta' jkunem fl-istati membri. X'integrazzjoni sta' jkunem? Per eżempju, fl-Iżvezja għandna problema kbira ta' integrazzjoni Ejja nikkonsidraw anka dan il-fattur, għaliex inkella e, l-Unjoni Ewropea ħat ispiċċa kamp kbir ta' ta', ta, rifugġati. rifuġjati. Mingħajr integrazzjoni bħal maġara l-inna, iċ-ċittadini u l-istati membri differenti jistgħu jiġu mistiedna li jitkellmu f'referendum fuq xiridu. U l-istati membri li ma jaqblux ma' distribuzzjoni obbligatorja x'ħan għamlu bihom? Jekk hemm stat membru li jgħid le, kif ħat irreagixxu? Speakers Ellie Schlein. E, Signora Schlein. Grazzi ħafna, President. Naqbel ma xi kummenti tal-kollegi tiegħi aħna xtaqna illi il-Kummissjoni kollha tkun iżjed koraġġjuża u tieħu pożizzjoni soda mhux ħafna alternattivi differenti. Dawn l-alternattivi mhumiex neutrali, mumiex kollan da, stamel differenza kbira li waħda ser tkun inklusa fil-proposta tal-Kommissjoni, it-tini għazla biss tinkludi riforma ambizjuża tal-sistema tal-azil fl-Europa, mux biss eh, ma t-prezentax biss tibdil superficiali. U aħna lesti li naħdmu fuq din it-tini għazla biss. x sensi għamil li aħna nkunu għawek illum nejdu illi Dublin mux taħdem, Dublin mietet, illi għanna bżon morru oltre, u imbagħad eh, nikkuntataw ruħna b'Dublin Plus dan l-approċċ ta' emerġenza mhux adattat eh, matul is-snin rajna li ma ħadimx u ċifri runa illi sitt stati membri minn 28 qegħdin qegħdin jieħdu ħsieb huma t-talbiet kollha illi hemm. Kemm il-darba tkellimna fuq il-bżonn nimorru lil in mill-approċċ Dublin. Il-votazzjoni tal-ġimgħa l-oħra poġġiet l-enfasi fuq il-sim indaqsu fuq solidarjetà u qed titlob illi morru li lin minn l-kriterja tal-ewwel pajjiż ta' wasla illi anka eh, morru għal għazla tlieta ġviri konna sistema ċentralizzata li proċessar tal-applikazzjoni, dikka tkun responsabilta Ewropea. Naqbel ukoll ma xi kollegi hemm bżonn armonizzazzjoni ta' sistema kollha imma mhux akkost ta' drittijiet tal-bnedmin. Dak l-approċċ qatt ma ħadem sew nittama illi l-Kommissjoni ma tkunx egoista bħal xi gvernijiet tal-Istati membri għaliex hawnhekk fin il hemm il ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Um, colleagues, um, you may have noticed. Grazzi. Forsi smajtu kollegi illi qegħdin tard ħafna Fadlina punt ieħor fuq l-aġenda il-prezentazzjoni tal-Eurojust fil-fatt il-kallima qegħdin hawnhekk u hemm xi minnkom li ġew anka speċifikament għal dan il-punt. Nieħu responsabilità għal kemm għajna lura fuq dan il-punt. Pero xtaqt nisma il-kommenti ta' kulħadd għal xtaqt li l-Kummissjoni tisma daw l-opinjonijiet. Ma xtaqt li il-Kommissjoni titkellem biss eh, twiġa biss ta' fuq fuq eh, f'xi tliet minuti. Ġifieri għandi nifhem li l-Kummissjoni semat eh, li l-kontribut tant imqanqal u naħseb intelligenti li smajna minn mill-kollegi hawnhekk naħseb li l-Kummissjoni ħadet nota li semet issa mawx ħin biex il-Kummissjoni twieġeb u l-istess s-sur Kembri naħseb li inti ħat nota ta' dak li smajt. Ġveri, jina ħat deċiżjoni li nisimaw il-kulħat għaliex il-kommenti ta' kulħat kienu importanti. Mela dik id-diskussjoni ser intemmuha hawnhekk. Il-Kummissjoni ħadet nota ta' dak illi intqal Umbaħt, fil-diskussjonijiet iżid il-qoddim ser niffukaw fuq aspetti speċifiċi tal-komunikazzjoni u tal-rotot legali u l-migrazzjoni legali. Grazzi ħafna kollegi tal-paċenzja ta'kom. Naddu għal punt disa. Ġviri prezentazzjoni mill-Eurojust mill-Sir Michel Connix. We're going to move straight to this item, colleagues. Um, so. Għanaddu għal punt I'm going to start introducing it while um, uh, Michelle comes. l-introduzzjoni tal-punt sakemm Michelle tasal għawek ħdejja. Mela għandna din il-prezentazzjoni Michel Konix, il-President tal-Eurojust, li se tippreżentanna tliet rapport tal-Eurojust fuq il-kwistjoni tal-ekkim sejħa Foreign Terrorist Fighters, il-ġellida terroristi barranin. Għar il-prezentazzjoni ser kunem hemm ta' opinjonijiet mal-membri. Eh, se nieqaf għax ma nixħin għal darbohra. Niskuża ruħi li għaddew min sabiex nibdew dan il-punt. Mela, Michelle, nadilek il-kelma. Thanks a lot, uh, Mr. Chair. Grazzi, President, membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri. Huwa onura lija illi nippreżenta il-xogħol tal-Eurojust fil-terrorizmu dan ħajkun jirrifletti il-rapport riżultati tal-laqa ta' networking illi seħħet f'Ġunju tal-2015 bil kważi 10 xhur ilu. Safratan ġraw ħafna affarijiet Xtaqt nagħmel xi kummenti inizjali, jekk permetili, President. L-ewwel nett brabta mal-vitmi. Aħna lek naħdmu eh, daqstant. U mhux ser noqgħod moda eh, aħna xtaqna nuru rispettana l-vitmi kolla, eh, mux bis l-Unjoni Ewropea ma mad-dinja kolla, u minħabba l-vitmi, u minħabba u għasa biex nġildu biex eh, dawk li jamlu reat jitres u il-ġustizja u minħabba il-vitmi għal daqstant li aħna eh, daqstant immotivati sabiex inkomplu nġildu biex nres u il-ġustizja il-terroristi. Il-presentazzjoni tal-lum hija taqsira ta' rapport estensiv illi F'Diċembru ta' sena oħra preżentajna il-Ministri tal-Affarijiet Interni. Dak ir-rapport li preżentajna kien eh, rapport eh, daqsxejn restritt taqsira fih. U dan ir-rapport huwa frott tal-ġbir ta' l-esperjenza ta' dawk kollha li qegħdin jiġġieldu it-terrorizmu u dawk li huma voluti fil-prosekuzzjonijiet u l-investigazzjonijiet kriminali. Aħna rridu li nkunu nistgħu nitalmu mill-esperjenza u naraw li jkun hemm skambju tal-aħjar prassi. Jekk dawn ir-rapporti noħorġuhom fil-beraħ, se nitilfu ħafna mill-fiduċja li għandha il-Eurojust. Ġifieri ħan insisti illi dan id-dokument huwa eh, konfidenzjali, nista' nitkellem jiena Eh, fuq osservazzjoni ġenerali, fuq xtallimna, fuq l-aħjar prassi, imma ma nistax nidħol fid-dettal fuq eh, eh, investigazzjonijiet kriminali li għadhom għaddejjin bħalissa għaliex dak ma jkunx professjonali minna naħa tiegħi. U bekk ikun qed nitilfu l-fiduċja li rnexxinna nibnu mal-prosekuturi kollha li jaħdmu kontra t-terrorizmu. Għana naturalment hemm eh, l-avvenimenti li ġraw ċentament li qed jimbuttaw il-ħidma tagħna, il-fok tagħna prinċipali iżda huwa illi nifukaw fuq ir-riżultati. Aħna konna l-ewwel fl-Unjoni Ewropea mill-2012 law illi identifikajna l-problema tal- eh, ġellida barranin u dak huwa grazzi għal laqat li kellna mal-prosekuturi kontra terrorizmu li aħna nsejħu l-NCTs li huma korrespondenti nazzjonali mal-Eurojust aħna dawn il-tqajna magħhom fl-2012. Inna niltaqgħu magħhom fil-fatt għal dawn l-aħħar 10 snin għabbażi ta' deċiżjoni tal-Kunsil tal-2005 illi tobblika l-Istati membri illi jażlu eh, rappreżentanti illi ikullhom l-obbligu illi jinformaw il eurojust b'dak li qed jiġri fl-istat mem membru eh, f'kull fażi tal-prosekuzzjoni. U għana naltaqaw maħħom daw mill-2005. Fl-2012, wieħed mill-NCTs talabna illi eh, niverifikaw illi di problema tal-ġelli ta' barranin hija problema speċifikament nazzjonali. Umbat, grazzi għal dik il-laqa li kellna f'Ġunju, f'Settembru tal-2012 konna diġa skoprejna illi dak il-pajjiż partikolari u anka sitt pajjiżi oħra kienu qed jesperjenzaw ċittadini tagħhom li kienu ġejjin sejrin mis-Sirja u kultant li jiġu lura daw b'intenzjonijiet terroristiċi. Xeħut minnhom kienu diġà qegħdin jattiraw persuni oħra, kienu diġà involuti f'attivitajiet ta' eh, finanzjament u xeħut minnhom kellhom eh, mm, l-intenzjoni li jattakkaw nies innoċenti. 2013 we started to work on foreign U għalek aħna fl-2013 bina naħsbu fuq dawn il ġellida barranin fil-laqa ta' terrorizmu. Aħna umbat kena il-rizultat tal-laqa fl-2014 għamilna dan. Iġviri rapportajna rizultati fl-2013, 14 u 15. U qabel l-attakki kollha li saru, aħna konna edin naħdmu fuq dak li hemm bżonn sabiex inkunu aktar effettivi u aktar effiċenti biex niġildu il terrorizmu Min ħaj indirizza dan l-aspett ta' din il-parti tar-realtà li nkunu effiċenti, effettivi. U għalfi għanna bżonna, meta għanna bżonna. U kif ħan indirizzaw din il-kwistjoni? Din ħatkun ukoll il-parti tal- tal-prezentazzjoni tal-lum. Aħna qed nitkellmu fuq il-prosekuturi kollet jitkellmu dwar kriminalità organizzata u terrorizmu. U għanna dawn, xe namlu b'dawn il-ħuf ta' personi ħan ritornaw fl-Unjoni Ewropea? Jekk aħna, xe namlu legalment? Aħna ma nistawx inni ranġaw il problema komplessa mod sim ser ser ser namlu fuq level ta' dinamiku ta' level dinamiku mhux estetiku. Dak li għamilna fl ħarsin u għalli niprofaw namlu nagħmlu approċċ komuni u komprensiv u ġiet ġudikaturi apparti minn dan l-approċċ komuni u komprensiv. Per eżempju, huwa utli illi per eżempju dawn iġġelida ta' terrorizmu badnijom il-ħabs u nkondannawhom. Għaliex dawn huma nkobaturi biex jirredirkretaw iktar in-nies għal dawn il-ġelida barranin. Aħna għenna ngħidu illi il-kondanni għal persuni ma veterani li huma dawk illi eh, musser busta jibidlu femtom eh, femtom eh, hija xejn din il sistin din il-proċedura. Aħna rajna fil-aħħar kellu testament għat metal l-kamikazi li għali jiena splodajt li l-nifsi għaliex ma rridx imur ħabs. Ġifieri hemm effett deterrent veru, imma aħna rridu illi jkun hemm approċċ komuni komprensiv għax aħna rridu illi naraw, x-livelli tipi differenti ta' periklu meta jkun naw il-ġelida barranin, l-etajiet, is-sess, ir-raġunijiet wara dawn it-tip ta' ġelida barranin il-persuni qed jirtornaw lura lejn is-Sirja u l-Iraq biex jinvolvu ruħom dawn iż-żoni ta' konflittu ta' gwerra illi ser jiġu traumatizzati u illi ma se jkollhom terrorizmu u allura din hija raġuni biex inkunu diversifikati u jkun hemm ħafna sumaturi fi dak li ngħidu. Hija problema komplessa li ma nistgħux nirranġawha b'mod sempliċi. Imma dimensjoni ġudizzjarja fil-ġlida kontra it-terrorizmu huwa fil-fatt importanti ferm. Dak li jiena tolbu għalih fl-aħħar rapporti huwa qafas legali komuni u minħabba rezoluzzjoni tal-ġnus maquda fil 2 7 8 ta' settembru 2014 minħabba l-inizjattivi li saru f'Mejju tal-2015 tal-livell ta' Konsil tal-Ewropa minħabba din il-protokoll għal konvenzjoni tal konsil tal-Ewropa fuq il-prevenzjoni tal-terrorizmu fatt li aħna eh, msiħba tiegħu eh, fatt li wkoll DG Home ħadu l-inizjattiva biex injendu dawn il-diskussjonijiet fuq direttiva l affas legali komuni ifisser jfisser li aħna meċin fit triq tajba hawnhekk, żgur. Intom tafu li mill-2002 aħna għandna deċiżjoni qafas li qed jisawar eh, definizzjoni eh, tal-komuni fuq terrorizmu ma mill milli daħanna wkoll il- taħriġ u provokazzjoni pubblika, il-rezoluzzjoni tal-ġus maquda, eh, waħda li għedna poġġaw, li n-vjaġġaw għal Intenzjoni ta' terrorizmu u wkoll il-finanzjament ta' dan il-vjaġġar. Illi aħna nivvjaġġaw b'intenzjoni ta' terrorizmu, u ħana għamlu kull sforz biex aħna dawn niprevjenu illi jkompli. U eh, li aħna nkomplu nittrattaw il-aspett komuni dan ir-rigward u għatajja li stati membri jieħdu inizjattivi biex nkunu nistgħu insaħħu il-leġislazzjoni tagħhom għal standard illi issa qed jiġi stipullat mill resoluzzjoni tal-Ġnus Maquda u l-Kunsill tal-Ewropa Konvenzjoni tal Terrorizmu ma Importanti ħafna il-membri kollha huma konformi ma' din il-linja komuni u dan huwa fl-essenza ir-raġun tawara wara direttiva. Aħna fil-fatt eh, tlabna għal dan l-approċċ komuni għaliex jidher il xi stati membri eh, kienu fuq net fil-implementazzjoni tal leġislattiva ma mbagħad kien hemm min min ma kellux il-leġiżlazzjoni tajba. Aħna rajna mill-aħħar laqa li nprovaw nallinjaw dawn il-prosekuturi ta' kontraterrorizmu, kontraterroristi, illi dawn kienu għedin għawdu u jimorru eh, eh, tajjeb fuq dawn il-bidliet li kienem fil-leġizazzjoni tagħhom. Aħna verament nilqaw il-fat li il-Kummissjoni Digi Home stiditna biex nikkontribwixxu fuq il-dibattitu dwar kif il-prassi jikkontribwixxu sabiex ikonna leġislazzjoni komuni aħjar għaliex aħna fil-fatt sibna ċertu vojt li wassal għal vojt fil-prosekuzzjoni bħal pereżempju il-fatt li wieħed ikun sempliċement membru ta' organizzazzjoni terroristika mhuwiex biżejjed hija il-kontribuzzjoni tiegħek għall-attività ta' grupp ta' terroristiku li jiddetermina jekk il-kondotta tiegħek jekk l-imġiba tiegħek ix ħadd tiġi e, timbrata bħala terroristika. U wara ċertu ġurisprudenza rajna li ċertu nisa żgħażagħ u tfal li jivvjaġġaw lej Sirja u l-Iraq u jiġu lura qed jiġu e, imħarka għall attività terroristika sempliċiment għaliex huma E, taw trasportazzjoni, fornew trasportazzjoni u inkella kienu edin isajru għat terroristi u għal ġellida baranin u dik l-istess imġiba unbat f'pajjiżi oħra ma tiġix kassigata e, kastigata qed naraw li hemm ċertu pajjiżi qegħdin jiffaċċaw problemi meta jindirizzaw it-taħriġ passiv e, u oħrajn li jindirizzaw biss il-taħriġ attiv u hemm differenzi wkoll fil-fatti kriminali skont jekk Ir-radikalizzazzjoni waħedha ix indirizzata fil-leġizlazzjoni rajna minn ġurisprudenzi barranin li hemm ħafna rati li jibatu sinjali ċari ħafna meta kien hemm linjar ħafna tal-avukati tad-difiża li jgħidu li le dan mhuwiex terrorizmu li inti tmur f'żona ta' gwerra huwa marbut mal-Konvenzjoni ta' Ġeniva u mal-liġi internazzjonali umanitarja. Aħna rajna ħafna eh, sentenzi li nħarġu eh, anka ta' terrorizmu mill-2008 u aħna issa qegħdin nirranġaw l-analiżi ta' ħafna sentenzi rilevanti. Ħafna rati jgħidu moċar li dan huwa konsidrat bħala terrorizmu u stati membri speċifiċi adottaw il-liġijiet tagħhom skont il-deċiżjoni tal-qafas tal-2008. Politika kriminali hija importanti ħafna x'namlu b'dawk li ġlura. Aħna rajna li uħut mill-pajjiżi riflettew fuq indikaturi ta' riskju, evalwazzjoni ta' riskju, evalwazzjonijiet u it-timbraw il-dawk li ġewlura bħala li għandhom livell baxx medju u għoli ta' riskju u dinja xi ħaġa li aħna nixtiequ naqsmu ma' pajjiżi oħra u naraw jekk pajjiżi oħra jistaw xiko jikkupjaw jew jadottaw fil-kuntest nazzjonali tagħhom l-istess tip ta' tikketjar. Imma irridu namlu dan f'qafas legali, fil-qafas ġudizzjarju, rridu niddefinixxu eżattament x'inhuwa perikolus. Kif inti timbrat? X'inhuwa r-riskju involut? U mill-esperjenza li għandi mal-prosekuturi ta' kontra terrorizmu, jena najt oqdu attenti mill-veterani eh, hardcore, dawk li eh, marru ġewlura, reġaw marru reġaw ġewlura, u dawk li għandhom ehm, eh, għandhom eh, il-kondotta tagħhom għandhom rekords kriminali. Eh, kamikazi ieħor fi Brussell kienet jiġi eh, imħarrek mill-istess wahda eh, waħda tal-Orti tal-Ġustizzja nista' semma ħafna eżempji iġifiri, huwa importanti ħafna li aħna naħduħsibhom mod ġudizzjarju, nippruvaw niksbu id redakalizzazzjoni li jkun dan tip ta' approċċ fil- fil-ġudizzjarja fil-periodu ta' qabel eh, il-kawza, waqt il-kawza u wara. U verifikaw kas b'kas sa' fej Eh, huwa possibbli li nevitaw il-prosekuzzjoni sa fej nistaw li tolbu sanzjonijiet differenti. Aħna kontenti ħafna li wara il-konferenza ta' Sinjor Ġerova fit-19 ta' eh, Ottubru tal-sena l-oħra, iddeċidiet li tagħti lill Eurojust il-monitorizzazzjoni ta' dawn il-programmi differenti ta' deradikalizzazzjoni fl-istadji kollha ta' Eh, kas il-qorti. Ma ta' mux bizzejiet rridu naħsbu dwar programmi ta' deradikalizzazzjoni bazat fuq il-komunità u immorru wara il-kawzi ewlenin. Nixtieq nirri lura għal bżonn importanti ta' evidenzi eh, elettroniċi, digitali, għalli xet naraw li għamużu kbir li jisir eh, mit-terroristi ta' dawn il-medja soċjali jużaw ħafna u qed naraw ċertu problemi ta' provi u edin faċċaw kol il-problemi tal-fat li tneħħiet id-direttiva fuq iż-żamma ta' data minħabba il-sistemi diversifikati fuq il-żamma ta' data fl-istati membri differenti. Aħna rajna wkoll li l-kooperazzjoni ġudizzjarja ma' pajjiżi terzi hija xi ħaġa importanti immens. Qegħdin naħdmu fuq dawn eh, din il-kooperazzjoni ġudizzjarja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 Eh, ma tistax tagħmel ċertu suġġetti ta' intelligence eh, pubbliċi għaliex inkella timmina il-ħidma tagħhom. Jiena rapporter fuq id-direttiva ta' terrorizmu li tindirizza dan is-suġġett tal-ġellida barranin u kif nitrataw is-sitwazzjoni fil-liġi kriminali u dan ir-rapport jista' jitratta biss il-liġi kriminali. Kwistjonijiet oħra li huma urġenti wkoll, urġenti ħafna ma jistgħux jiġu indirizzati. Minn dak li ħadd mir-rapport tiegħek huwa importanti li naraw il-kwistjonijiet ta' li vjaġġar. Jekk isirx b'intenzjoni terroristiċi jew le. U hemm impressjoni ħażina ġenerali li għandha x'taqsam mal-vjaġġar, ma għandha x'taqsam mal-vjaġġar jekk hemm indikazzjonijiet li hemm fil-fatt intenzjoni li jsir terrorizmu. U il-mistoqsija hija jekk dan għandu x'jaqsam man netwerk ta' terrorizmu jew kellha maqat partikolari dan huwa element importanti. U hemm il-kwistjoni wkoll tat-taħriġ, li hija wkoll prekarja li xilbira kien hemm Taljan, prosekutur Taljan li għandu ħafna esperjenza ta' investigazzjonijiet li għandhom xaqsma radikalizzazzjoni li qal li kienem eh, eh, kienem xi tfal ġew maqtula u għalhekk hemm kwistjonijiet oħra bħal ħarsin ta' tfal, tfal li jiġu abbużati mill-ġenituri tagħhom stess. Naqbel ma da nixin ringrazzjak għal dak li jtfuq deradikalizzazzjoni għal xina nemmen li huwa importanti immens li konna skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri fuq l-aħjar possibiltajiet u modelli ta' suċċess ta' deradikalizzazzjoni b'mod partikolari fil-ħabsijiet u miżuri li jfissru li dawk li inataw sentenza ma jitnaħħulhomx il-possibiltajiet kollha fil-ħabs. Nafu, naf li jem min ma jistax jiġi deradikalizzat, imma jem min iva jista jiġi deradikalizzat, jem ċertu prospettiv u jibdew fil-ħabs eh, U hemm approċċi li jsiru qabel il-qorti u atti potenzjali u dawn huma miżuri importanti. Jina naħseb tkun idea tajba jekk l-Eurojust forsi jistaw jajdunna xi ħaġa dwar miżuri li l-istati membri forsi flimkien ma l-istati membri ikun jistaw jieħdu jekk tinformawna dwar dan dan jista' jwassal għal attività leġislattiva addizzjonali minn dan il-kumitat għal xina naħseb li fuq naħa aħna għandna bżonn ta' direttiva għal liġi kriminali li importanti ħafna għal bazi armonizzata. Imma mbagħad hemm il-parti l-oħra, id-deradikalizzazzjoni għandna bżonn miżuri aktar speċifiċi fiħdan l-Stati membri u dan irid isir mod tangibli ma' grazzi ħafna. Iva, grazzi ħafna sanat il-kelma l-Sur Kirkhope. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għal dik il-preżentazzjoni u fil-fatt nixtieq insemmi xi żewġ punti. L-ewwel net bħalma tafu l-ambizzjoni kollha kemm hija l-armonizzazzjoni brabta ma' pini, penali u reati fl-Europa, jina qed nara bħala ambizzjoni imma ma tistax tkun aktar minn dan għall inqas fil ġejni qarib. Sabna nittan tista' jidher li uħut mis-suġġerimenti ta'kom u l-standards tekniċi li għandhom x'jaqsmu mal-iskambju ta' informazzjoni fl-istati membri kollha u dan għandu ħafna iżjed mertu iżjed possibilta li jinkiseb meta mqabbel mal-ambizzjoni aktar ġenerali li inti semmejt. Għalix ovvjament aħna issa qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni fejn hemm ammont ta' kooperazzjoni miżjuda li qed issir il-PNR, ECRIS, Eh, għaddeja bittitib taħħa, etc. Dan kollu huwa utli ħafna. Għalek jina naħseb li probabilment għanna bżon nipoġġu aktar enfasi għawek għal kultant ikonna ċertu problema biex l-affarijiet nindirizzawhom kemm jista' jkun malajr. Anka dwar kemm ikunu eh, akkurati l-informazzjonijiet li niksbu dan minħabba l-fatt li l-standards tekniċi f'pajjiżi differenti huma differenti ħafna. U f'dan il-kuntest, Jena naċċetta il-punt tijak dwar il-kooperazzjoni bejn aġenziji. Inti semmejt l-Eurojust, l-Europol u il-Frontex. Iva, din hija xi ħaġa vitali assolutament, imma naħseb li hemm aġenziji oħra li jistgħu jiġu involuti f'din is-sitwazzjoni. Issa l-aħħar punt minn ħatijaj tiegħi huwa fuq l-użu tal-JITs, il-Joint Investigation Teams. Ir-rapporti li kelli mill-passat mbiet rajna li l-opportunitajiet li ttieħdu fil-JITs kien wieħed diżappuntanti għal nqassa mm, perjodu riċenti. Iżda aħna issa qegħdin naraw xi riżultati ta' suċċess qed naraw relazzjonijiet b'suċċess fil-JITs. U anka jekk din ila teżisti għal ftit ħiżmin mhux ħażin, jista' jkun li ħaġa tajba li konna possibilità ta' reviżjoni fejn l-Eurojust jista' jkollha rwol tagħha wkoll biex naraw jekk xi xkiel kontinwi jew problemi li mhux qed jippermettu li l-GITs jintużaw b'mod aktar ġenerali. Grazzi. Grazzi sa Nathani Griesberg. Grazzi. Jiena minna ħatijaj nixtieq nirringrazzja wkoll is-senjura għal din il-prezentazzjoni eċċellenti nfakkar illi jiena hawnhekk ħafna snin mill-situazzjoni rajna narawa. Anki din ġi akkumulati fil-attakki tal wera li aħna rajna dan l-aħħar xhur. Ija kustjoni li tant għanda mm, bitċiet, għanda tan ti hija problema li weħlet u li tissir b'ħafna preċiżjoni biex jisolbu soluzzjoni, ħafna xogħol. Jiena wkoll semmejta u fuq livell personali, is-sitwazzjoni l-ewwel net tal-vittmi u l-raba tal-familji hija xi ħaġa l-iktar importanti hawnhekk. Hawnhekk din il-raw jekk is-sistema taħdem fil-verità fil-prattika, fil-network. Hija integrata bħala flessibilità, bħala ħeffa tan-nuqqas tal-frontieri, u taħdem ukoll il-mezzi kollha teknoloġiċi moderni inflessibbli, u wkoll jridu naraw kemm hu neċessarju mhux biss illi naħdmu id fit għal estati li jdu jaqsmu l-informazzjoni il-fatt li nistgħu nagħmluha eh, dan nagħmlu fi żmien reali u effiċjenti ħafna u konkret ħafna imma kemm importanti li jkollna qafas legali illi jipermettinna illi morru iktar lil minnek u li konna eh, li aħna ma nkunux eh, ma konnex dan il-disfatta fil-gwerra kontra terrorizmu. Inti tkellimt fuq sitt pajjiżi li huma marbuta mal-ġelida barranin. Lima, fil-verità għaliex pala Ewropea, nħoss persona ċittadina Ewropea, naħseb li l-koll involuti fil-verità, forse bħax minn pajjiż ma l-koll involuti. U ħaġa oħra. Aħna, se nitkellmu u naħdmu fuq id-direttiva ġida terrorizmu, x'tażmu fuq x'taħseb fuq il-proposta. Xej jkunu il- eh, kommenti addizzjonali speċifiċi li jintom tixtiequ li nisħu fuqu u li natu il parri tagħhom rabta ma' tekst li huwa tant importanti tal-mod illi minħabba li ma' żmien aħna qed nanna inqas tekst Għanzi, eh, ħafna tekst u ħafna enerġija, b'na għodra veddu tekst ħafna produċejna li għat naħmu fuq. ċimta għajt xar wara, eh, jieġi xie tekst ġdijt. Eh, l direttiva importanti ħafna rridu issa nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li hija sostenibbli u il Voss. Grazzi Sassur Voss. Grazzi ħafna għal din il prezentazzjoni Jina għandi xi żewġ mistoqsijiet fuq dak li ehm, semmejt mill-xogħol tagħkom il-każijiet li jintom tirtrattajtu, tistaw tajdu li il-terrorizmu qed jintrabad dejjem aktar mal-kriminalità organizzata, ġifieri mhux biss dak li għandu x'jaqsam ma' traffikar tal-persuni ma' anka l-ħasil tal-flus, pereżempju, dawn it-tip ta' aspetti. U la darba qed nifokaw dejjem aktar fuq it-terrorizmu, terrur, inti tħoss li għandna bżonn xi forma ta' armonizzazzjoni fl-Ewropa ta' definizzjoni ta' xinu, it-terrur, it-terrorizmu. Hemm xi possibilità li naqdu dan kollu flimkien? Tielet punt. Dejn ħossu dejjem aktar li fil-pajjiżi tagħna Inti tħoss li minn dawn il-każijiet qegħdin taraw strutturi ċari fl-istati membri? Aħna nafu dan fil-fat fil-Ġermanja sa ċertu punt. Hemm isom klans Arab li jiddominaw ċertu zoni, anka ċertu moskej, per eżempju. Jiena xtaqt inkun naf. Jekk intom xi stess informazzjoni. Grazzi ħafna sa' surġurek. Grazzi ħafna. Għandi komment vizavi il-prezentazzjoni ta'kom u nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi għal dan. Aħna nagħtu ħafna informazzjoni jippermettilna illi nsawru l-approċċ tax-xogħol tagħkom. Daesh ovvjament infakru ja organizzazzjoni moviment li huwa fi stat ta' gwerra ehm, l-istati membri. Għatta stati membri Jiedu sem eh, fil-dawn eh, il-ostilitajiet u għalek għonek eh, nitkelmu fuq li il sati membri jiġu tradut, għet jiġu traditi. Il-azzjoni militari hija waħda li rridu għalli unan kopni naħdmu fuqa u għaw l-bazi legali ta' din l-azzjoni militari għalfej. Għalix il- ta' jkollok azzjonijiet minn grupp terroristiku. Eh, mela inti mux tara biss il-loġistika jew il-finanzi warajam, infatti din dawna qegħdin jagħmlu rejat. Fejn nifsu. U allura inti titprova sib kon ċirkostanzi Illi implika dak li jkun. Dawn huma dettalji aħna rridu però niddefendu eh, niddefendu dak illi aħna rridu niġildu kontrih. Aħna qegħdin fi stat ta' gwerra u dak illi jiddeċidi illi jkun eh, l-għadu tagħna mela aħna rridu nadattaw miżuri skont kontesta gwerra Jekk xaħat mbagħad xi mod ostili, ma sibx li għandna bżonn mbagħad noqogħdu lura milli niddeportawhom. Il-Franċiżi hemmhekk għandhom attitudni bis-sens. Huma ddiskutewha fuq di ta' nazzjonalità doppja u hawnhekk il ritorn tal-persuna, jew situazzjoni tal-persuni li għandhom in-nazzjonalità doppja illi E, jagħmlu rejati terroristiċi jista' jseħħ iżda e, hawnhekk mhix kwistjoni tal nitkellmu fuq is-sentimenti tagħna kif inħossu u emozjonijiet, imma li defendu ċittadini wara kollox, li dun nifdefendu punt preċiż ħafna għaliex palma jgħid it-terminu radikalizzazzjoni. Din hija kelma li tgħid li xi ħadd qiegħed jadar u jisimpatizza ma' terrorizmu u dan qiegħed appoġġ attiv tat-terrorizmu u hija espressjoni ta' minn beda kontra il-ponent. u għana sepp li tajjeb li għana namlu studju soċjoloġiku fuq minu u kif jiġu radikalizzati n-nis biex nkunu nafu eżattament l-imġiba tagħhom, il-sib tagħhom, l u huma meġbudin li jiġu radikalizzati. Naħseb li l-iżolament ta' dawn il-ambjenti u koll li jinsabu fihom u persuni assoċjati magħhom. Jiġidu jifmu n nis li l-integrazzjoni soċjali soċjali huma fl-interess tagħhom l-iżolament ta' dawk li ma jixtuqux li jgħixu mod paċifiku f'nofs is-soċjetà hija kondizzjoni li tkun ħaġa niddefendu. Thank you, Chair. Uh, three... Grazie ħafna, Sur President, mela għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel waħda Inti semmejt il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni mezzi alternativi tista' tajdilna eżattament x'inhuma dawn il-mezzi alternativi biex nevitaw ir-radikalizzazzjoni. Tieni inti suġġerejt il-kriminalizzazzjoni tal-ivvjaġġar. Dan huwa l-mod kif għandna nimxu l-qoddim għandna nikkriminalizzaw l-intenzjoni, il taħriġ imma jekk ħanibdew nikriminalizzaw li vjaġġar mhux ħankunu qegħdin noħolqu effetti effetti anċiljari, per eżempju, jina naf Sirjani li moru lura fil-parti kurda wara periodu twil eh, li jiexu barra mis sirja u il-mod kif jaslu bħal ta' terroristi imma daw ikunu edin jivjaġaw biex eh, jaraw raba taħħom ġifiri noqdu attenti meta najdru għan kriminalizzaw li vjaġġar issa il-ġellida barranin u dim il-rati fl-Europa. Iva, ovvjament, jena provaw namlu dan Iżda, aħna fuq xi qed nibbażaw il-prova li xi ħadd fil-fatt iġġielet għal Daesh. Intom qed tibbażaw ruħkom biss fuq sorsi ta' intelligence jew inkella qed jintużaw sorsi oħra ta' informazzjoni. Dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi. Grazzi ħafna li kulħadd mela qabel ma ngħaddi l-kelma lura lis sinjura Konex nixtieq insaqsi din il-mistoqsija fuq ir-radikalizzazzjoni Sinjura Holmeyer u anka Sinjura Sargentini għajmu dan il-punt għandi mistoqsija jiena fuq U mod onest, ek joċbok mill-Eurojust, għax din kienet waħda mill-Aġenzija li għamlet intraċċar u, u, u em, din il-kwistjoni, ma tantx hemm aġenziji oħra li qegħdin indirizzaw dan il-punt. Hemm xi sens ta' kriżi għawek, tħossu li hemm kriżi għaliex jista' jkun li ċifri ma tanċu ma kbar għal dawk li huma l-individwi, ċelluli. Li li huma soġġetti għal radikalizzazzjoni ġihadi isa kult, imma l-effetti jistgħu jkunu kbar ħafna mhux biss dwar il-ħajjiet, imma anka em, dwar komunitajiet musulmani li eh, iżommu eh, mal-liġri eh, da kif dawn qed jiġu trattati, ġifieri din hija kriżi kbira mill-perspettiva tal-Euroġas bħala waħda mill-aġenzija li tindirizza dan. Taraw bil bejn din risposta f'ira ħafna minnaħat tal-gvernijiet. Anka l-aħjar miżuri kontra ir-radikalizzazzjoni, per eżempju, s-sur Kirkop jaf li emmin qed iwieġeb bin miżuri kontra radikalizzazzjoni b'intenzjoni tajba, imma l-implementazzjoni mbagħad ma tantx tajba. Il-provi huma fqar ħafna. Intom, konxita kemm ir-risposta għal din il-mistoqsija tant importanti hija fqira u dawk li jiġu lura. Il-sistemi ġudizzjarji fil-pajjiżi differenti jagħmlu affarijiet differenti ħafna, ġifieri hemm koeżjoni bejn il-prosekuturi eċetera f'kull pajjiż, anka jekk naf li intom tagħmlu biċċa xogħol verament tajba biex ikun hemm koeżjoni, imma hemm koerenza issa fil-mod ta' kif jiġu trattati dawk li jiġu lura? Thanks a lot for these uh, questions. Maybe I will start with your question, Mr. Chair. Um, there... Grazie ħafna, Mela Iva. Hemm teddida ta' sigurtà serja l qatt marajna bħala u hemm bżonn nħduha b'ċertu serjetà meta bdejna naħdmu fuq il-fenomenu fl-2012 aħna rajni isu dabra żejt sitt pajizi fl-2012 biex imur lura għal mistoqsija s-Sinjura Bisbek, ġviri fl-2012 rat il-Belġu, Danimarka, Franza, Renju Unit, per eżempju, pala pajizi fejn kellhom jiffaċċaw dawn il-ġellida barranin. U il-kas emblematiku li kellna f'Antwerp kontra 46 membru ta' network ta' reklutat xaxarija fil-Belġu stess. U l-prezenza ta' xarija għal-Belġu kellu impatt kbir fil-mod ta' kif indirizzajna dawn it-tip ta' networks. Imbagħad din id-dabra żejt komplit issir dabra li kienet qed taffettwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm mhux biss dawk is-sitt seba' pajjiżi tal-bidu, issa naraw li kulħadd huwa parti minn din il-mappa, qed naraw differenza bejn pajjiżi, qed naraw differenza fid-densità tal-popolazzjoni u anke l-popolazzjoni musulmana li hija preżenti. Ma nistawx nistigmatizzaw u nittikketjaw il-Musulmani għaliex huma parti mill-vittmi wkoll huma wkoll rridu jiġu imħarsa u aħna għalhekk nagħmlu din ix-xogħol biex niproteġu l-vitmi, eh, inħarku dawk li wet u l-azzjonijiet. U anka jek mux ħanaraw l-effett immedjat, xorta waħda irridu naraw l-inzjattivi kollha li jittieħdu fuq livell lokali ta' distret u naraw xed ikollu impatt u aħna ħankunu f'pożizzjoni naraw l-impatt ta' miżuri differenti fi żmien ftit snin Dak li nafu żgur huwa li għal kategorija waħda dik tal-veterani, għal dik il-kategorija ma nistawx il-konna ħnina. Għaliex aħna għek maħniex qed nitkellmu. U maħniex qed nindirizzaw l ideja ta' għek qed nitkellmu dwar reati kriminali puri li jużaw ir-reġjon biex iwettqu eh, reati b'intenzjoni terrorista. U aħna dali qed niffaċċaw f'dawn l-attakki kemm ta' Pariġi u ta' Brussell. U din assolutament miex aċċettabbli ġri hemm sens ta' responsabilità, sens ta' urġenza, aħna ħankomplu li konna dawn il-qat ta' networking U mux biss, u dan referi għal mistoqsija tal-Onorevoli Kirkhoff li konna approċċi komuni sempliciment biex konna approċċi komuni, ma sabiex aħna nkunu nistaw namlu x-xol tagħna ħana tikom eżempju. Fl-attakki ta' Parigi eh, wara fit-12 ta' Novembru domna sen satej biex nikkuntazzjaw len CTs kollha kemm huma biex nitolbuhom biex ikunu qegħdin jistennew ġiri jippermettulna eh, f'ħin reali li jkun hemm il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja. Dan in-netwerk għalhekk qiegħed u l-aħbar tajba hija li fit-22 ta' Marzu jint meta ġejt informata fi żmien reali mill-awtoritajiet ta' Belġu, nofsi wara in-netwerk kollu kemmu kienet jistenna u kien lest. U aħna għal dan rridu naħdmu. U dinja parti mill-leġislazzjoni kontra terrorizmu anka tal-Eurojust sabiex eh, dawn l-entities nibnuhom anka fuq eh, livelli oħra. U dan huwa eżempju tajjeb ħafna fi kwistjoni ta' terrorizmu li l-INCS ikolla prosekuturi operativi ġi maħtura mill-pajjiżi u dan wassal għal reazzjonijiet maġla. U l-Eurojust kienet involuta fil-attakki ta' Pariġi ta' Brussell u safej tista' tasal biex tassigura risposti maġla għal bżonnijiet kważi fiħin reali biex ikun hemm koordinament ma' dawk li qegħdin isibu problemi kbar Eh, legali u ġudizzjari fuq livelloli u nassiguraw eh, u dan jindirizzaw kollet ħassib ta' Sur Kirkov, eh, dawn il jit aħna konna involuti u rajna titib minn meta kienem l-attakki ta' Pariġi, ġivri, dinija E, tren ta' veloċità olja tal-għajnuna legali. X'nistgħu noffru fuq livell prattiku nistgħu noffru eh, għajnuna prattika legali u ġudizzjarja u finanzjarja. Għax aħna għanna esperti anka għanna. Nevalwaw kemm aħna tajbin u effiċjenti iva kull sena jkollna laqgħa ta' networking mal-Pulizija u rappreżentanti tal-Ġustizzja minn 28 stat membru u din ukoll hija xi ħaġa li għaddejja kontinwament Nishtiq nirringrazzja l-sur l-Sinjura Holmeyer. Mela, għalfejja tant importanti staqsejt inti għaliex aħna fl-Unjoni Ewropea aħna ma nindirizzawx biss każijiet ta' terrorizmu, aħna eh, naħdmu f'kuntest ta' stat ta' dritt, dritt tal-kelma, għadċaqliq Għalek jina naħseb li aħna bħala fin għanna xol wieħed, ġbir nġildu għadrit li wieħed jiex. U jekk għaw xi nuqqas irridu naġixxu dejjem fl-istat ta' dritt. U dan forsi issa jiġi tradott <clears throat> fil istat tal-reati. Ta anka fuq livell ġudizzjarju u tal-ħarsien għalhekk aħna nitkellmu dwar il-formazzjoni, taħriġ għal vjaġġijiet eh, mhux persuni vjaġġaw għal turizmu imma għal skopijiet ta' terrorizmu. Għaliex din tfisser ħaġa kompletament differenti hemm persuni li jmorru Sirja mhux biex jieħdu gost, iżda biex ikunu involuti f'attivitajiet ta' eh, reklutaċ, ta' taħriġ, ta' formazzjoni Jekk naħsbu pereżempju dwar min min imur f'Sirja, biex jaħtaf il-ġurnalisti. Aħna nafu li hemm ċertu ġurnalisti jinsabu qegħdin eh, jinżammu ostaġġi fis-Sirja. Ovvjament dan kollu huwa diffiċli ħafna għalhekk irridu nifukaw fuq dawn l-aspetti kollha differenti għalhekk hija naħsbu dwar kif nistgħu insaħħu il-pontijiet li jeżistu mal-pajjiżi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u li jridu jiġu involuti fil-Vant Nofsani, etnasa fil-Vant Nofsani fil-Afrika ta' fuq, il-Balkani tal-Punent u anka Turkija. Aħna dan li għamilna fis snin li għaddew u s-sena li għaddiet fil-laqa tattika mal-imħalfin, mal-maġistrati, aħna iltqajna ma' dawk li il-korrespondenti għat-terrorizmu eh, kienem il-Norveġa, l-Svizzera u anka l-Istati Uniti. U dan kollu huwa importanti għal provi, ma anka Turkija u l-Balkani tal-Punent u l- um, maġistrat ta' Tunizija u koll ma' Tunizija konna diġa involuti maħħom wara l-attentati li kienem anka fi Tunizija. Kienem uh, numru kbir ta' vittmi naħsbu lejn dwar persuni li kienu edin iżuru mużew li kienu edin jirrelassaw fuq il- um, xtut tal-bahar rridu naħsbu dwar dawk li kienu l-vittmi ta' terrorizmu din mish ħaġa li tista' ssir fl-Unjoni Ewropea waħedna rridu nagħmluha mal-professjonisti ta' dawk ir-reġuni sabiex noħolqu ċertu fiduċja u skont ir-regoli ta' stat ta' dritt. Il-persuni involuti fil-ġihadizmu imorru mis-Sirja l-Libja Dan hija problema, din hija problema komplessa ħafna li teħtieġ ċertu ħin. U dan huwa s-sens ta' urġenza li konna qegħdin insemmu. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet u mbagħad dwar il-leġiżlazzjoni iva hemm ħafna minorenni u għalek irridu naħsbu ftit rajna li fċertu pajjiżi il-prosekuzzjoni hija possibbli, il-sentenzi huma possibbli jista' jkun hemm kawżi anke jekk il-persuna ma tkunx hemm. Hemm persuni li marru Sirja, inqatlu, u mbagħad nerġgħu narawhom f'attakki terroristiċi oħra mela xi ħaġa mhux qed taħdem. Aħna dak li nagħmlu mhux ibbażat biss fuq l-intelligence imma huwa ibbażat fuq ħidma ġudizzjarja irfinata għalek irridu nużaw tekniċi ta' investigazzjoni speċjali, namlu kollegament, kuntatti mal-pulizija u mal-servizzi ta' intelligence u namlu dan kollu f'qafas legali u irridu nifokaw ukoll fuq aspetti oħra, ġviri l-artiklu 13 tad deċiżjoni tal-Eurojust sabiex nkunu informati fuq re bażi regolari ta' em, forum oħra. Aħna rajna li hemm rabta bejn it-terrorizmu u er, kriminalità organizzata u serja, traffikar tal-bnedmin, traffikar tal drogi, finanzjar tal terrorizmu jissir il-finanzjata terrorizmu jissir permezz tal- kriminalità organizzata permezz ta' attivitajiet oħra di mhix ħaġa ġdida għalhekk irridu naħzbu, naħdmu mod ġdid. U mhux noqogħdu nistennew is-sinjali għaliex m'hemmx. Hemm persuni li huma kriminali Eh, li jużaw ir-reliġjon bħala skuża biex jagħmlu dawn l-attakki biex imullura għal tħassib ta' Sir Kirkhoff iva rridu naħdmu mhux biss bejn istati membri u nassikuraw li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuq żmien reali, imma nassikuraw ukoll li l-Eurojazz ikun jistgħu jagħmlu cross-matching u jassiguraw koordinament vitali u importanti. Irridu nagħmlu dan ukoll mal-Europol li bażikament huwa l-imsieħeb ewlieni tagħna. Il-fat li stabilixxew ċentru Ewropew tal-kontraterrorizmu jfisser li rridu nsaħħu l-kooperazzjoni mal-Europol. U aħna dak li konna t-namlu ma' l-ICT, aħna batna prosekuturi speċjalizzati li qed jibni dan il-pont bejn l-Eurojust u l-pontijiet kollha u l-Europol biex nassiguraw li s-segwitu ġudizzjarju tal-ġbir tal-intelligence isir madwar id-dinja. Kooperazzjoni, koordinazzjoni ġudizzjarja u dawn iċ-ċentri ta' kooperazzjoni. Madam Gizbek, pour sa' euh, question. Euh. Grazzi ta' mistoqsijiet. Ħana laq malaj malaj. Messaċ huwa networking, networking ta' terrorizmu irridu nirġidu kontri permezz tan networking. Dan naħna ġilidna kontrif kwistjonijiet ta' terrorizmu u ġidu u l-atwork ta' kontra terrorizmu. Li mhux network formali, ma Et eh, juri l impatti għaw permezz tal-ITCM. Terrorist Convictions. Aħna qed analizzawhom u ferxu l-aħbar. Għanna għam kien għafna laqat ta' gruppi ta' ħidma, rapporti li aħna diskutajna riżultati, rapporti li aħna qasimna ma'kom anki konvizzjonijiet, per eżempju xarija fuq belgium dik il-konvizzjoni li kienet l-sors ta' ispirazzjoni għal konvizzjoni għal ehm, sentenza li nqatet, kondanna li nqatet mm, fi Spanja fil-fat. Dan huwa dak li aħna nagħmlu, dak li huwa dat tip ta' aspetti ta' reati eh, u anki f'dak li huwa il- kutra bandu u trafiku tal-bnidem. Grazzi, mela, għanna nisi insemmi li għanna għafna files brabta mal l-agenda ta' sekurta fuq kontra terrorizmu. Fejn l-Eurojust kollu e, u kollu u għed kompless u komplikat ferm ġifir ħankunu għedin nerġaw nam appellaw li l-ek referu għalik meta nidiskutu dan il-files fil-smieħ differenti li konna, seduti differenti li konna. U issa nixtieq li eh, ningrazzjak tax xogħol tant importanti u siwi inauguralek kull suċċess f'dan il-qasam u proset ta' prezentazzjoni tiegħek illum. Mela fit-tlieta għandna seduta tal-libe jekk tistgħu tattendu u narawkom.